Spanish. Stimados compañeros. Kollega ħanibdew ħanitkellem l-Ispanjol, eżis kollegi nilqakom. Nista nagħtikom merħba għal din is-sessjoni ta' smieħ tal-kandidati għall-Ombudsman. Nixtieq nibda bda xejn ta' traduzzjoni. Fil-bidu ta' din il-leġislatura, l-President tal-Kummissjoni talbet li u eh, kandidati għal post tal-Ombudsman Ewropew il-kandidaturi rridu u sa 30 settembru 2019. Fawissu ġi publikat fuq il-Gazzetta Uffiċjali ta' unjoni Ewropea komunikat dwar um, il-tressiq tal-kandidaturi. Which number it is, Italian? Um, let's see, let's see. Seven. Seven. Ah, four, four, four. four. como entiende un poquito el español, ¿no? <laughs> Perfecto. Por tanto, el 30 de agosto. Mela, fit-30 ta' wissu 2019 fil-Gazzetta eh, Uffiċjal tal-Unjoni Ewropea ġi eh, publikat eh, komunikazzjoni dwar it-tressiq ta' kandidaturi ġew tres u dawn il-kandidati li għandhom l-appoċ ta' minn tal-inqas 40 il-membru parlamentari Ewrop il-, il, il ehm, il-deputat mill-Istati Membri. Fit-23 ta' Ottubru tal-2019 il-President ħabbar fil-plenarja dawn il-kandidati li huma missibli u ġiet pubblikata l-lista kompluta tagħhom. Il-kandidati batu il-ġustifikazzjonijiet li hemm bżonn biex juru li huma konformi mal-kondizzjonijiet dawn il-kandidati sa tres u dim il-komitat Tana li huwa responsabbli biex eh, jorganizza din ismiħ. Il-kandidati huma Giuseppe Fortunato, Giulia Frank, Nils Mudznieks, Emilio Riley u Cecilia Vikstrom. Mela, ħana tikom ftit informazzjoni pratika. Dan ismiħ ser jiġi mxandar fuq l-internet u l-interventi tal-kellima ser jiġu rekordjati. Ser ikun hawn servizz ta' interpretazzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha u l-President Ġentilmenti ringrazzja lill interpreti għaliex illum ħajkonna ġurnata twila u mimlija da' zbajda. Skont maġi approvat mill-koordinaturi tal-Komitat Peti, il-proċediment ħajkun dan li ġej. Se nisimgħu l kandidati f'ordni alfabetika. Kull kandidat ħajkollu 65 il-minuta għall-interventi tiegħu. Kull kandidat ser ikollu l-ewwel 10 minuti biex jagħmel introduzzjoni dawn id-dikjarazzjonijiet imbagħad l-introduzzjoni wara ser ikun hemm round ta' mistoqsijiet u tweġibiet. L-ewwel round ser eh, ikun hemm l-interventi mill-koordinaturi ta' kull grip politiku u għal kull mistoqsija ser ikun hemm tweġiba, minuta għal mistoqsija u minuta għat tweġiba. Jiena ħankun daqsxejn stretta bil-ħinijiet għaliex għandna ġurnata twila u għandna ħames il-kandidati. Imbagħad ser ikun hemm il-mistoqsijiet ta' wara għal darba minuta għal mistoqsija u minuta għat tweġiba l-interventi se jitqasmu skont is-sistema d DONT. il pps jkollhom żewġ interventi l-SND 2, Renew wieħed, il-ħodor wieħed, l-ID wieħed, l-CR e wieħed, il-gwe wieħed u dawk mhux affuljati wieħed. Jekk ikun hemm ċans se naċċettaw mistoqsijiet skont il-proċedura KHDI. Imbagħad fl-aħħar kandidat ser ikollhom daqs tliet minuti biex jagħmlu sintesi tal-preżentazzjoni tagħhom. Bekk, nitlob l-kallima kollha kemm l kandidati kif ukoll il-membri ta' dan il-komitat biex inkunu stretti bil-ħin. Jiena wkoll se nkun daqsxejn stretta għaliex illum ħajkonna ġurnata twila. Nistgħu nibdew bl-ewwel hearing, l-ewwel smieħ ta' sur Giuseppe Fortunato nilqak hawnhekk fil-Parlament. Jekk jogħġbok. In questa audizione della Commissione per le Grazie. li ftaħt il-kandidatura tiegħi għal pal-medjatur tal-Unjoni Ewropea tra darba illi jiena għandi din opportunità fuq il- għal dan defensur ċiviku. Jina pala ħajja mimlija għad defensur ċiviku ċivili. Jina nitkellem fuq il- fuq dan fid-daw tal-esperjenza tiegħi flet partijiet. Fl-ewwel net milli nippreżenta il-minjen eh, u t-tini net billi nuri il-riżultati konkreti. It-tini net, t-let net, illi nindika il-linji tal- azzjonijiet tiegħi skont il-potenzjali tajiet kollha tiegħi li ma tantx qed jintużaw. Il-premessa hija li il-qatt ta' difensur ċivili hija importanti. il difensur ċivili jrid jitrasforma il- Eh, il-problema tal-ċittadin bid-bissima. Imma jrid ikun jista' wkoll imur ukoll fl-eruq tal-problema billi jevita li jkun hemm sitwazzjoni wkoll diffiċli li terġa' tinqalab bl-istess mod u allura tkollok amministrazzjoni tkun iktar ġusta. Id-difensur ċiviku ċivili irrid ikun jista' jeleb mod tajjeb ir-reżistenzi burokratiċi li bosta drabi u ma moħbija wara interpretazzjonijiet tar-regoli. Biex ikkunu nista' wieħed jagħmel dan it-tip ta' xogħol, huwa indispensabbli illi jkollok kompetenza legali tajba u għolja, speċifikament ta' amministrazzjoni pubblika, billi tarra fil-patoloġiji tal-amministrattiva u s soluzzjonijiet illi wieħed ikun jista' jikorri għalihom minar kompetenzi legali wieħed sogra, kif ġara ħafna drabi illi nkunu nistgħu ikon investigazzjoniet li jkunu twal il-min jispiċċaw għatu kuħad iħossu isumma wasal imkien. Min din il-premessa ħriġna il raġuni il għaliex jiena deċidejt illi nressaq ruħi bħala kandidatu. Kandidat. Jiena ma nistax, memx għalfejn għot koma għalfej rrit nkun dan il-medjatur, u għalek jina kandidat fil-fat jina jina xolti jgħi nishtiq namlu ġiġani namlu da xol pala difensur ta' ċivili mill-1999 sal-2004. U issa inni millu li 2018. Jina il-president kont tal-żewġ networks internazzjonali ta' difensuri ċivili tal-Konsil tal-Europa u tad-dinja Jiena wkoll kont garantur tal um, data personali u il-kont parti mill-laboratorju ta' żvilupp tal-privatezza da' internazzjonali fejn ħadu sem 25 awtorità garanzija għal ħarsin ta' data personali. Jien avvokat, ħafna drabi speċjalizzat qudiem il università Italjani, jiena Eh, għazilt u ħarriċt għanġenti tal-amministrazzjoni pubblika u jina dejjem għafast fuq id dritta ċittadin u l-garanziji ta' dan. Jina nidejt il-kunċett tal-ċivikrazija fejn inti drittijiet titiġu dejjem garantiti mod konkret. Id-difensur ċiviku għandu id-dmir illi jirrispetta il-liġijiet billi jeleb il-amministrazzjoni ħażina. Ħanniġu għal-riżultati pala difensur ċivili. Da ifisser li kollok riżultati konkreti. Mhux lista stasiħa ta' każijiet li wieħed trabta u lanqas li eh, joqgħod jirriklama lilu nnifsu. Għantikom xie eżempji. Jiena jina, jina kont kontra ċertu nomini li kien, jina li ma kienux jgħaw taħt rekwiziti neċessarji, per esempio l-bira, il-garantur tal-dizabli, eh, ħappost dak li ma kellux dritt, jina kif kont semmejt. Tininet, jina bat il-sedinit kolla l-komuni kolla għal eh, kostruzzjoni ta' komitat weħdini ta' garanzija dan li jitħares u koll opportunitajiet ugwali għan-nisa u li il-Regolament Ewropew joffri protezzjoni għal-jom. It-tielet ħaġa il-drittijiet tan-nisa ġew fissati minn drittijiet komuni. Dawn kienu każijiet għandhom xaqsmu mad difensur ċivili il ġlieda kontra il-fastidju sesswali u kol jista' jgħid illi kienu parti minn dawn it-tip ta', ta rebħiet konkreti. Ħaġa oħra, il ġlieda kontra il-nirien uh, uh, li jitqabdu fil-foresti u uh, tajt konsolenza ta' xistaw jamlu pala ħer prassi il-autoritajiet. Bazzikament, irnexxili innaqas xkil arkitettoniku il-barra hekk il-medjet il-jina li namel u l-ewel nara xinu l-kas speċifiku. Insolvi situazzjoni li jixfquhom noħla mbagħad modelli li huma sostenibbli. Per eżempju, riżultat minn dan kienet il-komunikazzjoni preventiva ta' ta' meta tfal jitkeċċew mill-iskola, ma, jgħaddewx jaddewx mill-każijiet mill-eżamijiet. Aħna rajn, aħna biddinna l-mod ta' kif jisiru jafu dawn l-studenti li mhux sempliċement jiġi publikat li maddewx mill-eżami. Aħna biddinna ir-regola biex kulħadd ikun jista' jirbaħ mitna. Riżultat ieħor kien il-limitu tal-pis illi it-tfal tal-iskola jridu ġorru l-iskola minħabba li hemm tifel kien tifel wieħed illi il-menta fuq dan il-punt. Warħoqna kasħieħ Per eżempju, fl-iskejjel, ħina l-copybooks, anki mill eh, qabel il-copybooks kien jitaw biss l-ġenituri eh, li kienu ħsieb imma jiena palom bizman rajt li ma kienx sistema tajba. Ġenituri kollha ma tkunu separati. X'inti jekk għandek Stefano li kien missier waħdu missier illi semma din is-sitwazzjoni tal-missirijiet kollha u l-immomijiet kollha li huma fis-sitwazzjoni ta' ġenitur separat illi ma kienx qed jgħid ma jgħix mat-tfal mat-tfal tagħhom. Tifla li daret lejn difensur ċiviku għall-użu ta' telefon minħabba raġunijiet personali fis sptar u meta kien hemm missiera ma jiflaħx. Apparti il-management tal-sptar skużaw ruħhom kellhom għamlu li jem il-sinjal ehm, ta' proibizzjoni ta' telefons fil-wards kollha tal-isptarijiet. Eh, barra minnek fuq inizjattiva tal-Unjoni Ewropea ħriġna riżultati ta' ix-xogħol li għamilt fuq pala medjatur Ewropew Dan huma ti diġà ġew adottati. Ejja nħarsu lejn il-rizultati ta' kwalità fuq il livell Ewropew. Ma tantx hemm ħafna ilmenti fil-fatt il-Medjatur Ewropew ma ħadd ma jaf bih. Probabilment ħafna li m'hemmx modifiki strutturali li saru li ħareġ mill-Direttiva tal Medjatur Ewropew fil-fatt irridu nagħmlu iktar pubbliċità ta' riklamar. It-tieni net minn dawn il-1200 il-ment ta' kull sena inqas minn 900 huma fil-mandat tal-Medjatur Ewropew għal biċċa kbira tal-dawn il-menti il-Medjatur Ewropew irrid jillimita ruħu li trasmetti dan l-ilment Awtoritajiet oħrajn ħafna drabajar għal xejn għaliex minn il-menta jkun diġà jkun għamilha di jidher li f'dan il-punt huwa importanti li nitolbu li l-istituzzjonijiet Ewropej illi jindikaw f'kull proċediment u f'kull qatt il-possibilità illi iduru għal medjatur Ewropew. It-tiet net. Memx għalfej noqogħdu ngħidu illi l-standards tal-amministrazzjoni tal-Kommissjoni Ewropea huma tajbin. Aħna il-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew fil-rapport tiegħu mhuwiex abbażi fuq ebda informazzjoni. L-standards tal-Kummissjoni Ewropea jridu jsiru f'trasparenza, ħeffa, effiċenza u ġustizzja. Hekk iridu narawhom dawn l-standards irridu azzjoni ħafna iktar importanti bħala medjat Ewropew fuq l-Aġenziji Ewropej. Għal xej eh, konna azzjonijiet waħda l-emmullaw, l-Ombudsman irrid jagħmel trasparenti l-proċeduri ġenerali. Iħammes u nagħlaq irridu illi ikkonna kooperazzjoni fatti mal-ombudsman u l-MEPs. Ma nistawx nimitaw ruħħona għal dokumenti u niltaqaw. Irridu nejdu moċċar illi ħafna drabi il mps u ma stess jiġu mxekla li jaħdmu mod sieħ pa' rappresentanti eletti meta jarraw is-sitwazzjonijiet x'inhuma fil verta xinu għaddej. Ħafna investigazzjoni tal-Parlament Ewropew hemm ħafna spunti ta' intervent tal-ombudsman jista' jgħinhom jekk jekk jiena niġi let jiena naħdem magħkom b'indipendenza u trasparenza biex kulħadd ikollu ħajja ħjar. U għaw dawn l ispirtu jina sew kontent illi forsi nkun nistana iktar nifil fil-fond dawn l-affarijiet u forsi mistoqsijiet oħra jkollkom. Gracias, signor Fortunato, signor Kandidato. Empezamos kol. Grazzi l-Sur Fortunato, issa Sir eh, naddu bil-interventi tal-koordinaturi, għajibda l għar il-sur Peter jar fissam il-PPE, jek joġbok. Vielen Dank, Herr Fortunato, für Ihre äh, Vorstellung. Ich Grazie ħafna, Sir Fortunato, ta' din il-prezentazzjoni. Għandi mistoqsija għasira. Nishtiq nkun naf minn ħatija, kinti kif tara l-kooperazzjoni bejn l-Ombudsman Reġjonali u dak eh, Ewropew u fej taħseb illi huma limitazzjonijiet tax-xogħol tal-Ombudsman Ewropew fej jiqaf xogħlok jibda jibda xogħol ieħor Nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-li qiegħed hawnhekk u grazzi wkoll tal tittina l-opportunità li nitkellmu aħna hawnhekk għanna ħames membri illi eh, ħames kandidati u naħseb li ġurnata ċalenta ħafna. Nato. Mikrofonu. Dinja kwestjoni ċentrali il-kooperazzjoni anke sabiex inkunu nistgħu nitalmu minn xulxin. Hemm ħafna eh, narawha mill-difensuri tal-poplu, tal-ġustizzja, tal-pueblo, per eżempju Spanja. hemm varji analogi, eh, pożizzjonijiet analogi f'pajjiżi oħrajn. L-idea jiena ħarsu ċittadin. Jiena kont il-president ta' eh, żewġ qdiet internazzjonali tad-difiża ċivili. Wieħed il-portal waħdin internazzjonali tad-difiża li ċivili li jirindu xaqsam mal-Ombudsman tal-Konsil tal-Europa u anki l-Ombudsman internazzjonali għal dawn id-difensuri ċivili madwar id-dinja. Il-problema tad difensur ċivili huwa li aħna irridu nistgħu kunu nistaw nagħtu sodisfazzjoni li ċittadini billi ikonna e, ikun nistaw nbidlu il-mod ta' kif naħdmu. Per eżempju, irridu nkun interessanti li kollok diskors differenti minn dak li sar sissa għalli l-medjatur Ewropew irrid ikun u biss il-modell għall-ombudsman kollha. Aħna ħafna drabi illi eh, irridu naraw eżattament minn huma il-setat ta' difensur ċivili illi eh, natu eh, sodisfazzjoni ċittadin kollu. Għadanna għandu xaqsam mal mezzi tal-istituzzjonijiet li dejjem garantixxu l-indipendenza tagħhom u anke dejjem il-kapaċità illi insolvu il-problema għaliex inkella ħan noħol noħolqu sens ta' impotenza. Jiġifieri, jekk aħna ħankonna problema biex aħna mbagħad ma nistgħux insolvu l-problema b'mod konkret, mela ovvjament din tkun problema fundamentali ta' kooperazzjoni bejn il-difensuri ċivili li kulħadd irid jitgħallem minn ħadd ieħor. Gracias. Ahora sería el turno de los coordinadores del grupo. Grazie ħafna sajmis lill-Grupp Soċjalista, is-Sinjura. Ik joġbok. Grazie ħafna Sur Fortunato tal-li jgħatawnek u grazzi wkoll tal-prezentazzjoni minnaħa tiegħek. Smajtek titkellem u naħseb li inti deskrivejt il-CV tijak u l-esperienza li ksibt matul dawn is-snin, <clears throat> mux bis bħal-ombudsman reġjonali, iżda anka kellek bosta esperjenza fuq bosta affarijiet oħrajn u saqt ħafna fuq il-koordinazzjoni interna u d-difiża ta' ċittadini u naħseb li hemm xi ħaġa importanti ħafna minħabba li kien hemm bosta każijiet u naħseb illi lan tagħna huwa li aħna nipproteġu ċittadini u nipproteġu id-drittijiet tagħhom u minħabba li naħseb li naqblu lkoll kemm aħna li rridu nqarbu iktar l-istituzzjonijiet Ewropej lejn iċ-ċittadini nixtieq insaqsikom x'ajkun il-pjan tagħkom ħalli bekk ikollna istituzzjonijiet iktar qrib ħalli naraw li din id-distanza hija xi ħaġa li l-kandidati kollha jixtiequ jelbu. Issa ma nafx jekk inti jekk tużax l-esperjenza tiegħek nexxilek x'tiksibha, kif tista' taħseb illi aħna nqarbu iktar l-istituzzjonijiet lejn ċittadini u naraw illi verament ngħinuhom meta verament ikunu qegħdin jitolbu l-għajnuna ta' dawk illi jiddefendu id-drittijiet tagħhom. Grazzi ħafna. Sir Fortunato. E la di id-difensjoni tal-difensur ċivili il-ħabib, kompetenti li huwa kapaċi illi solvi il-problemi. Nemmorru mill-difensur ċivili ħafna drabi isna sejrin l-emerġenza l-isptar. Ah, jekk inti ħatmur għandu, mela għandek problema. Dak illi jippubbliċizza l-informazzjoni ta' difensur ċivili huwa il-profi konkreti li inti tkun tista' tgħid li fil-kwistjonijiet li ġew solvuti f'sitwazzjoni speċifika imma fuq kollox illi ġew eh, solvuti billi għamlu wkoll regoli ġodda biex da ma jerġax biex dak il-każ speċifiku ġifieri għamel tali illi bidlu dak it-tip ta' rapport bejn iċ-ċittadin u l-awtorità pubblika biex mhux biss Eh, inti għamilt l-ilment u trattajt l-problema personali tijaw, imma li inti neħejda li tip ta' problema terġa tinqalla ġenerali, dan li fisser ta' sew illi illi telef il-amministrazzjoni ħażina. Jekk inti għandek riżultati, dan il-punt huwa ċar illi għandek il-, -il multiplikazzjoni tal-fatti tal-orienti tamel kampanja, tamel għat, tamel riklami, marketing fuq t-prezentaw fuq l-internet, imma l-ewel t-taħroġ u koll rizultati biex jgħidillom xamiltux ma' milx. Il-prezenza ta' difensur ċivili de irriti fisser mort konkret illi hemm rapport differenti bejn xi u l-awtorità pubblika eh, għall-aħjar U eh, għallek inħoss illi il-medjatur jista jerfa il-responsabilità ta' ħafna situazzjonijiet li bosta drabiet narawhom ukoll fistifikazzjonijiet tal-Parlament, mistoqsijiet tal-Parlament propjament meta huma jorrapportaw problemi kbar, imma ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn dwarhom. Muchísimas gracias. Ahora por el grupo de Renew. Grazie a Frossa Renew, il signora Tom. Grazie Thank you. For... Grazzi tal-għatawnek eh, fosna ta' tuġibiet. Eh, Jieħna kena laqa tajba ħafna politika darbohra eh, diskutejna z-bilanċi ġeografiċi ta' dawn il-menti kolla. Jekk aħna pereżempju ħaħarsu lejn il-survey tal-Europol il-li sar fi tal-2019, il-mod ta' kif aħna qed nifmu l-istati membri differenti huwa differenti huwa differenti, pereżempju jekk inti pereżempju Sara sejn diskriminazzjoni etnika f'pajjiżek. Jiena staġibt li 76% ta' persuni fl-Olanda iħossu li għandhom problemi severi b'din it-tip ta' diskriminazzjoni etnika mbagħad fil-Latvja fejn għandhom tassew problemi diskriminazzjoni etnika 25% biss iħossuha bħala problema. L-mistoqsija tiegħi di. Inta tara xi soluzzjoni li tilħaq il dawn in-nies, in-nies ġenerali biex qajjem kuxjenza ta' xinu ma' drittijiet tal-bniedem u kif jistgħu jiddefendu ruħhom, tara soluzzjoni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 Iva, jiena naħseb illi għandna l possibilità li nagħtu lil kulħadd il possibilta illi kulħadd ikun jista' jesprimi lilu nnifsu u illi id-dinjità tal-persuni jistaw jistgħu niddefenduhom. Naħseb illi hemm bosta situazzjoni differenti fl-Ewropa u dan aħna edna illi hija problema reali za fl-istess ħin irridu naraw illi kulħadd ikun iktar konxju tal-fatt li jeżistu dawn id-drittijiet. Jiena naħseb illi l-ewwel ombudsman l-ewwel difensur ċivili għandu jkun ċittadin stess li m'għandux jaċċetta l-ebda tip ta' diskriminazzjoni l drittijiet tiegħu laqas ta' ieħor. Jiġifieri f'dan il-kuntest naħseb li possibilità li wieħed jintervjeni min-naħa tal-Ombudsman Ewropew u għal aħjar marta kif aħna nistgħu naraw illi naħdmu anke fil-kuntest tal-promozzjoni tal-ġustizzja. tal promozzjoni tal ġustizzja il-medjatur Ewropew anke fil-ġida kontra d diskriminazzjoni dejjem ikun qed jippromovi l-ġustizzja l ħarsin tas-sistema ġudizzja. Mas grazzjas. Ora tinha la palabra. Grazzi ħafna is-sinjura Awken fisem il-ħodor. Iva, grazzi, grazzi tal-li ġejta wek jena għatmana. Jina, konta xejn sorpriza nisimak titfa tort fuq l-ombudsman attwali, Sinjura O'Reilly, tal-li ma sorvew ċertu affarijiet li mhumiex fideja. Għaliex m'hemmx eh, liġijiet dwarhom. Jina lek xtaqt nfakrek illi i manda lebda kompetenza fuq kwistjonijiet li jaqgħu fidejn l-Ombudsman Nazzjonali. L-Ombudsman Ewropew jista' jindirizza kwistjonijiet li jaqaw taħt liġi Ewropea dik xtaqt nżemmi għax konta xejn sorpriża, donno kinti ikkritikajt eh, ħafna il-mod kif l-ombudsman eh, li għadha kif spiċċat il-mandat, eh, il sinjura O'Reilly, mħaddet ħsib il-rapport li f f'inizjattiva propja. Id-dritt tal dawn l-inizjattivi qegħdin imnaqxin fit-trattat f'artiklu 228. Bekkina nsaqsik Xtamel inti kik b'dawn il-każijiet jekk tkun ombudsman? Kif se tuża din il-prerogattiva tiegħek li għandek inti skont trattat La, ringrazzju perché ehm, Grazzi ħafna Iva ta' dal mistoqsija nasab li dan huwa suġġett fundamentali. Jina għandi rispett kbir għax li qed isir min-naħa tal-Ombudsman Ewropea Emily ehm, Riley Iżda rrid nara xinu ma r-riżultati konkreti naħseb illi kien hemm tliet kampanji ta' informazzjoni u dawn it tlet kampanji ma waslux ir-riżultati konkreti u naħseb illi dan joħloq ċertu sens ta' impotenza u frustrazzjoni minħabba illi Emily Riley Semmi tan l-barroza, sal-affarijiet baqgħu kif kienu l-Ombudsman Ewropew semmit ukoll Selmar tkellmet fuq ir-rekwiżiti tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni involvit anke l-Parlament Ewropew żaffariet baqgħu kif kienu. L-Ombudsman ukoll semmit lil Draghi, il-President tal-Bank Ċentrali u fl-istess ħin li kien il-membru tal-grupp tan-numru ta' grupp 30 l-affarijiet baqgħu kif kien ġifieri jiena mhux ħa niddiskuti jekk il-battalji tagħha l-kampanji tagħha kienu xġusti minħabba li żgur li kien hemm ċertu punti illi Ombudsman Ewropew rrid jitratta iżda jiena naħseb li wieħed jista' jkun iġġudikat jekk rebaħx jew tilefx din il-partita. Jiena naħseb illi jekk jirnexxielna aħna niksbu dawn ir-riżultati hekk kif jiena ksibt eh, fir-reġjun tiegħi jien bira aħna rajna illi nbidel il-persuna li kellu jiggarantixxi l-drittijiet tad-diżabilità u jiena kont ressaqt illi ma jistax ikun il il-nominat u fil-fatt kellna riżultati konkreti minħabba li ma kienx hemm din mi kienx responsabilità Emily Ryan minħabba li hi isa ġurnalista u hi bħala ġurnalista hija brava ħafna u tagħmel inkjesti ġurnalistiċi li kienu issemmew anka fil-mezzi tax xandir, issemmew ħafna dawn it tlet każijiet, iżda fl-aħħar mill-aħħar ċittadini Ewropej ħassewhom frustrati ħafna minħabba li qalu ara jekk inti bħala ombudsman tistax tisolvu dawn l-affarijiet jiena x'inkelmek nagħmel għalfejn ħankellem lilek, ġifieri Nasab li hemm bżonn li nbidlu il rotta u naħseb li huwa veru li dak li qed tgħid inti meta titkellem fuq eh, ir-regoli tat trattat u s-setat tal- ombudsman illi għandhom ikollhom il-kapaċità li eh, jibqgħu għaddejjin fil-fond fil-investigazzjoni ħajaraw eżattament x'kien il-ksur tar-regoli u jkollhom is-setat biex jaslu għal riżultati konkreti u mhux joqogħdu jirrepetu Eh, l-implementazzjoni ta' programmi ħabba li aħna m'għandniex bżonn li jkun hemm xi ħadd li jgħidilna x'ma jaħdim x'ma jaħdimx tajjeb, aħna għandna bżonn fl-Ewropa li jkollna ombudsman Ewropew li jsolvi verament il-problemi ta' ċittadini. Labra il-Senjor Zlotowski. Issa nadir kelma l-Sur Zlotowski. l tajba, jiraw wkoll xtaqt nilqa l-Sur Fortunato għandi tlet mistoqsijiet. L-ewwel nett. Flima qasam taħseb li hemm l-ikbar problemi f'termini ta' trasparenza fit teħid ta' deċiżjonijiet fl-istituzzjonijiet Ewropej. It-tieni mistoqsija, inti tixtieq tqarreb iżjed lejn iċ-ċittadini l-proċess tal-tfassil u negozjar tal-atti legali fl-Unjoni Ewropea. It-tielet mistoqsija taħseb illi il-proċess ta' trialogi huwa trasparenti biżejjed fajnejn iċ-ċittadini Ewropej u jekk le kif mm, x'bidli tixtieq tintroduċi. Il-Mediatore Ewropeo il L-Ombudsman Ewropew għandu jiggarantixxi trasparenza. Apparti f'ċertu każijiet bħal tad-difiża tal-valuri ta' tad-data, il-prinċipji iktar importanti huwa dak marbut ma' trasparenza. Aħna f'na drabi nitkellmu jiena nħossib l-aċċess għall-atti għal dawn dokumenti. Ħafna drabi l-awtoritajiet ma jagħtux aċċess għal dawn dokumenti minħabba bosta skużi aħna. Tajna bosta dokumenti li ċittadini iżda mhux biss iċ-ċittadini Ewropej ma jkunu jafu xejn ħafna drabi anka l-membri tal-Parlament Ewropew ma jkunu xjafu ġifiri aħna. Nkun qed nivvutaw lilkom biex tippreżentaw il-poplu Ewropew iżda hemm numru kbir ta' membri illi huma lil minn dawn il- prinċipju ta' trasparenza, jiena naħseb li issa intom bħala membri tal-Parlament Ewropew għandkom terġaw permezz dan l-istrument eh, tużaw is-seta kollha li għandkom. Ħalli bekk nisqu fuq l-aċċess mhux biss għal dispożizzjonijiet konklusivi, iżda anke l-possibilità li nistiednu l-parteċipazzjoni ta' ċittadin fil-proċedura kollha kemm hi. U f'dan il-kuntest nixtieq ukoll li inwieġeb pa din il-parti interessanti tal-mistoqsija li saqsejtuni, grazzi. il-gruppo kwe. Grazzi, fissam il-kwe. Is-sur Gorgolis mhux qed raħ eh, prezenti u ma qed naraħ ħadd preżenti mill-kwe, bekk nisimgħu lis-sur Binsef fissam il-PPE. Grazzi ħafna President, Aziz kandidat, grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tijak. Fil-fema tijaj tajt prezentazzjoni teknika ħafna. Jena nishtiq li nitkellmu daqxejn dwar qasam li huwa importanti ħafna dan il-kumitat għaliex aħna ma nappoġġawx biss il-petizzjonanti imma nippruvaw nħeġġu iżjed parteċipazzjoni fid-demokrazija fostom permezz ta' inizjattivi ta' ċittadini. Fil-fatt hemm regolament ġdid illi se jidħol fis-seħ mill-ewwel ta' Jannar. U l-uffiċċju tal-Ombudsman għandu rwol importanti meta laqdiet ta' ċittadini eh, ħabtu wiċċhom ma' ostakli amministrativi. Bekk insaqsik, x'taħseb li huwa l-irwol tal-Ombudsman biex jappoġġa l-inizjattivi ta' ċittadini. U kif taħseb li inti tista' tikkontribwixxi iżjed tal benefiċċju ta' ċittadini. Grazzi. Ġenere ġa di kontribwire. Iva, jiena naħseb li l-attività tiegħi diġà dedikajta ħafna għal suġġett ta' parteċipazzjoni attiva, pereżempju fl-Italja. Kull ċittadin għandu jkollu il-possibilità li jipparteċipa f'dak kollu illi għandu xieqsam mal-ambjent. Jiena tlabt ukoll illi l-Konsil tal-Amministrazzjoni tal-Organizzazzjoni tħossib l-ambjent kellu jkunu kellha tkun xogħol bħala organizzazzjoni un mbagħad kien hemm allura il dispozizjoni ta' partecipazzjoni jiena dan għamilta wkoll fil-municipalitajiet, ġifieri dawk il-reġjuni u l-municipalitajiet li ma kellhomx id-dritt tal-parteċipazzjoni garantit jiena kellimtom u approvaw ir-regoli wara li kien hemm din ir-regola tal-ombudsman ħafna drabi kien hemm kabinnaħa anke naħa ta' bosta nies burokratiċi illi waqfu l parteċipazzjoni ta' ċittadini. ir regolament li kien approvat fil-Municipalità ta' Sassana huwa regolament ta' parteċipazzjoni li huwa pjuttost avvanzat minħabba illi qiegħed jipprevjedi li jkun hemm kodiċi għall amministraturi pubbliċi U allura kull ċittadin jista jindaga kull tip ta' mġiba. U anka li konna garanzija ċittadini li kulħadd jista' jkellem il-previżjoni li kun hemm dan il-bilanċ li kien approvat minħabba li il- municipalitajiet ma setawx jieħdu ħsieb dawn id-drittijiet. Li fil-municipalità ta' Sassana fil-fatt hemm regoli illi jgarantixxu l-parteċipazzjoni u anka pereżempju hemm regola ta' kunsill tal-komun li jkun miftuħ fejn kulħadd jista' jipparteċipa anke rappreżentanti tal-awtorità tal-soċjetà ċivili. Dan huwa regolament li huwa diġà approvat u li jista' wkoll ikun qed jintuża bħala proġett pilota ħalli nkomplu niftħu l-istituzzjoni tanka ċittadini. Ora li tokalija l-turno għal Gruppo Soċjalista. Issa missir kellim tal-Soċjalisti kienu għalunna li Sur Alex Saliba ħaj parteċipa Pero mux jatawek għallura għaddi l-kelma l-Sinjura Amerix. Thank you, Chairwoman. Uh, thank you for being here. Nissur Amerix, anzi, Iva, grazzi ħafna, grazie l-kandidat tal-li qiegħed hawnhekk is-soċjetà ċivili Is-segwi mill-qrib ħafna il-xogħol li jsir fis-settur pubbliku inti bħala Ombudsman Ewropew li l tiegħek ikun illi tinvestiga il-menti dwar funzjonament ħażin fl-istituzzjonijiet u entitajiet eh, amministrattivi. Peress li hemm ċertu nuqqas ta' fiduċja minnaħa ta' ċittadini Ewropej fl-istituzzjonijiet Ewropej, xipjan għandek inti biex tnaqqas id-distak li hemm bejn iċ-ċittadini u l-Parlament Ewropew mod partikolari. È lo strumento del Parlamento affinché il cittadino il-medjatur pubbliku huwa strument biex iċ-ċittadin kun jista' jidjaloga b'mod miftuħ mal-istituzzjonijiet. Dan huwa strument l-ombudsman suppost huwa il-medjatur din kienet definizzjoni li kienet simfasla fl-Svezja fl-1989 ġifiri aħna il sib kien li noħol intermedjarju kompetenti u istituzzjonali ħalibek natu leħen ukoll il-ċittadin ħafna drabi, ċittadin ikun qed jgħid affarijiet verament preċiżi iżda mhux qed jagħti l-opportunità li jagħmel hekk. Jiġifieri ma jistax joħloq biżżejjed fiduċja. Minħabba illi fl-Ewropa kollha aħna qegħdin naraw illi ċ ċittadini kun qiegħed jivvota u l-għada jisparixxi U aħna qegħdin nfakru b'mod kostanti li l-istituzzjonijiet Ewropej kollha qegħdin jirħolqu hemmhekk biex jagħtu servizz li ċittadini, Sinjura Miller. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-Ombudsman Ewropew fil-funzjoni tiegħu għandu jkun indipendenti iżda fl-istessin huwa marbut mal-Parlament Ewropew. U naħseb li anka fil-kontest ta' trasparenza aħna rridu naraw li hemm din ir-rabta l-Ombudsman hija tiħossib eh, ir-rabta mal-Kummissjoni iżda l-Parlament Ewropew ukoll qegħdin jindirizzaw bosta il-ment. Intim fejn taraw li hemm eh, l-attività prinċipali fil-koordinazzjoni mal-Parlament Ewropew kif beħsibkom tagħmlu biex Eh, tevitaw li ikun hemm dan in-nuqqas ta' koerenza fil-ħidma mal-Parlament Ewropew mikrofonu. Iva aħna qed nivvutaw lilkom, intom biex tirrepreżentaw il-poplu. Issa dak kollu li għaw hawnhekk f'din il-bini huwa struttura li suppost qed tagħti servizz lilkom biex tenkom tagħmlu xogħolkom, ġifieri li tirrappreżentaw tajjeb lill-poplu. Dan huwa l-prinċipju ewlieni tax-xogħol tagħkom, ġifieri kull għażla li qed issir għandha tkun eh, meqjusa f'dan il kuntest Minħabba li jekk intom verament fl-Ewropa kollha qegħdin taħdmu tkunu kapaċi wkoll li e, taraw li s-sistema kollha tkun għad dispożizzjoni ta' ċittadin tkunu verament edin tagħmlu xi ħaġa li hija qabża kbira fil-kwalità illi minnhom mbagħad e, naraw li hemm ħafna aktar fiduċja u jekk intom iżda ma tkunux tistgħu tagħmlu xejn ħabba l-unika ħaġa tistgħu tagħmlu hija li tagħmlu investigazzjoni jew inkella li tres u kwistjoni u mbagħad ma tkunux verament tistgħu jkollkom effett, allura eh, il-ċittadini mux ħajħassuhom billi jistgħu jisserħu fuqkom. Jiena nixtieq illi kull tip ta' investigazzjoni ta' abbuż jew ta' negliġenza jkun jista' jkun affrontat bisħieħ. Grazzi. Grazzi ħafna sur kosa. Köszönöm szépen. Örömmel látom. Grazzi. Grazzi Iva, jena kontent ħafna illi matul ismiħ dal-ħodu tajt daqatajn l sivitija tija, kundu najt li jinti għamilt ħafna proposti f'dawn l-axħar snin, issa jien għandi kurzita kbira brabta ma l-istituzzjonijiet Ewropej kif beħsibek fil-futur tapplika ir-regoli illi għandhom xaqsmu ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Tixtieq tkompli twessa sistemi li eh, jeżistu diġa jew inkella beħsibek inti segwi liġijiet iżjed eh, mod stret il illum u l-Jum Internazzjonali tal-Persuni b'disabilta għalhekk eh, huwa moment opportun biex nagħmel din il-mistoqsija li ġejja. Sfortunatament, ehm, ftit li xejn jitres ulmenti minn persuni b'disabilta lill-Ombudsman Ewropew dan din is-sitwazzjoni la hekk snin twal. U jien naħseb li waħda mir-raġunijiet hija li mhuwiex daqshekk faċli li uh, wieħed ikollu l-opportunità jagħmel uh, mistoqsijiet jew il-menti lill-Ombudsman, bekk il-mistoqsija tiegħi hija x'tagħmel inti f'dan ir-rigward. La prima domanda riguarda le kompetenze del Ministero. Mm. Io ritengo che allo Stato Pretenzjoni tal um, dak li huwa mistenni mill-Ombudsman, jiena naħseb illi diġa hemm strumenti li qegħdin fisseħ li wieħed ikun jista' jsolvi xi problemi ġifieri l-awtoritajiet u l setat li hemm fil-liġi xorta kull ma tisir iridu jsiru sew. U L-ideja hi illi fraħam l mill kollok rizultati riżultati konkreti. Imbagħad tista' teżamina possibilitajiet oħrajn jiġifieri li anki tagħti l-figura tal-medjatur mm, mm, Ewropew mm, eh, ruwol ta' sostituzzjoni ġifiri jekk inti kun għaddeja problema ta' waqfin ta' burokrazija mela medizzur Ewropew jrid ikun jisa' fissem l-istituzzjoni Ewropew isolvi il-problemi mingħajr ma jirrikorri għal lat legali. Biex bekk ikunu nistgħu jgħinu ċittadini laqas biss għandhom il-fles imorru qudiem l-avukat ma għand l-avukat qudiem il-qorti illi jisolvi eh, dawn il-problemi tagħhom l-ewwel. Ovvjament inti it il-kulħadd il-possibilità li dawn qed ħares ir-regoli u tihom dak li ħafna drabi regoli t-prevdi ma jiġux rispettat jew imwettaq sew. Allura d idea li nprovaw nwaqqaw il-xkiel f'dan il-reġuni. Per eżempju, f'komuns fejn jiggarantixxi suppost id-drittijiet tal-persuni diżabbli ma ma jiġux rispettati sew. Allura aħna rridu niddefendi dan ċittadini li għandhom dritt għal ħarsin sħieħ. Kerja. Tajjeb, mela. Nixtieq nfakkar li eh, għal dawn il-mistoqsijiet hemm minuta l-mistoqsija u minuta għat-tweġiba. Issa, ġew nisimgħu kellim mill-SND Sur Amerix. Iva, grazzi, mela ħana meritini mela mistoqsija. Biex nifhem aħjar eh, x'inhuma l-veduti tiegħek u pożizzjonijiet tiegħek nixtieq nagħmel mistoqsija sempliċi ma' importanti. Li r-wol tal-ombudsman huwa eh, ikbar milli jkun sempliċi medjatur legali. Inti xex ikunu l-miri tiegħek għal matul il-mandat u fuq li fuq li ma tlet toqsma ta' xogħol tiffokaliżjed kieku. Sono rendere la Id-drittijiet, u dmirijiet propjament tal-ombudsman huwa illi jagħmel ir-regoli iktar umani, ġentili, effiċenti, effikaċi u ġusti. Id-difensur ta' ċivili irid ikun jista' iwieġeb mistoqsija sempliċi. Il-amministrazzjoni hija iktar faċli u effiċenti eh, taħti jew le inti kollok il-fiduċa fil-programm li inti kull kwistjoni tidħol għalija billi tissaqsi jixtista tagħmel biex taffert ma jiġux jiġru, dawn l-affarijiet jerġa' jiġru. Jiġifieri, il-programm u tiegħu li jkun jista' jġiel iċ-ċittadin iħoss li l-amministrazzjoni hija għas servizz tiegħu ta' ċittadin għax għal bniedem tiġri ħafna xaġa fir baxim x'imdaqiet illi naħolqu nibnu hemm dawn l-entitajiet awtoritajiet pubbliċi fil-communes fil-provinċi fir-reġuni. U bada jisom ikunu eh, eh, eh, istituzzjonijiet organi li huma barra il- il ċess ta' ċittadini, ma' għadin qegħdin hemmhekk biex ċittadini ċittadin ċessom u biex jaqdu ah, ċ-ċittadin. Il- Dakina kien semmejt fil-każijiet partikolari individwali, u xi li li anta tapplika fuq livell Ewropew. Jiġifieri għandek bżonn dik il-qabża ta' kwalità biex inti ovvjament ta' xogħol fuq livell Ewropew. La signora Danuka. Yes, uh, Mr. Fortunato. Sinjura Danuka Iva, grazzi ħafna, Sur Fortunato, grazzi tal-li ġeta għek dal-ħodu, mela ħana mill żewġ mistoqsijiet. L-ewwel ħaġa, inti akkużajt l Emily O'Reilly illi ma kienieċ eh, daqstant attiva fil-funzjoni tagħha u eh, bekk ma tantx tres u l-menti d-dim l-ombudsman. Jiena saqsi lilek inti kem tres u l-menti qoddimek bħala ombudsman reġjonali. U kemm għamilt inti x'għamilt inti biex tippromuovi eh, l-irwol tiegħek. It-tieni mistoqsija. Meta weġibt il-mistoqsija dwar it-trasparenza, inti qed li l-Parlament Ewropew irid eh, jagħmel eżempju, irid ikun trasparenti wa stess. Però eh, l-Konsillu koll għandu l-irwol tiegħu bekk donnaħat l-impressjoni li inti ma fimx sewa sew kif inu l-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-istituzzjonijiet Ewropej, aħna m'għandna l-ebda influenza fuq il-deċiżjonijiet tal-Kunsill. Le domande sono due. Riguardo la prima domanda. Mżax mistoqsijiet, fuq l-ewwel mistoqsija jiena qed li hoħsib ta' eluf ta' rikorsi jew notifiki ta' problemi tal-menti. Eh, fil-reġun tiegħi. Fl-Unjoni Ewropea ovvjament <laughs> il-numru ta' disamija pal-alment huwa baxx immens, speċjalment meta kif qed ngħidu li aħna f'kampanja biss għandna xi 4000 fis-sena eh, ta' ċittadini li għandhom il-menti ta' ħafna tip differenti. Għadda kien xaqsom il wol tal-membru parlamentari, id-difensur ċivili, kifet, inti kun difi ċivili ta' ċittadin. Fil-fati ta' kostruzzjoni tal-Unjoni Ewropea anki tal-parlamentar tal-MP, aħna rridu nkunu ombudsman tal-MP. Għaliex, id-90% tal-Unjoni Ewropea ma jkunux jista l-MP jisolvi l il-problemi. Dawn, ovvjament, inti intom tirrappreżentaw l-uf ta' nies. U impossibbli li intom ma tistawx tagħmlu intervent l-istituzzjoni Ewropej stess. Għallu t nara li difensur ċivili jista' jgħinkom illi jistajjen li għam tamlu xolkom tibdew bil-mistoqsijiet parlamentari rajtom illi jurum ħafna kazijiet ta' amministrazzjoni ħażina ta' istituzzjonijiet ħazina, imma li jibqaw sempliciment marbuta ma' l-logħba burokratika illi tagħmel tweġiba, eh, tagħmel mistoqsija teħu tweġiba u ma xejn nibqgħu Imma li inti titratta dik it-tip tal-ment bħala medjatur billi inti titratta il-soluzzjoni ġifiri kollok proċedura apposta jekk inti kollok il setat imbutina nafta setat jissolvi għal għaxin għax inkella xej. Irridu noħol u mbagħad eh, għadin noħol u eh, mbagħad frustrazzjoni f'dak il-każ.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 l-opinjonijiet tiegħek u jiena rajt il-kurrikulum tiegħek anki ta' kandidati oħrajn. Il-kompitu tal-Ombudsman Ewropew u l-kompitu tagħna huwa li naħtru il-persuna l-iktar li ħad tkun kompetenti u tarra li rwol jista' jinqeda b'mod mhux biss kompetenti ma' indipendenti. Ġifieri meta nivvotaw fi Strasburgu aħna m'għandniex niddeċiedu jekk il- medjatur Ewropew jista' jirrappreżenta l-interess ta' xi ħadd jew ieħor imma illi jħares it-tiġi ta' ċittadina lura mis fid dawl ta' dak li qed inti. Tħoss illi għandek il-kompetenzi tista' għandna kif tħoss illi l-kompetenzi tiegħek, il-kurrikulum tiegħek, l-attività tiegħek, il-programm tiegħek, eh, kif inti ovvjament u rejt nabbi li twieġeb il-mistoqsijiet tal-kollegi għandu jista' jkollok irdu jkollu preċedenza jew preferenza fuq ħaddieħor xi jagħmlek differenti mill dak li qed inti brabta mal-kandidati oħrajn. preparazione giuridica perché si ha a che fare con delle normative Iva, mekka t nitkellmu fuq ċertu regoli għal raġuni rridu nagħtu tweġibiet dejjem bir-rispett ta' drittijiet ta' ċittadini zda fl-istess ħin. Anka fuq dawn il-bidliet konkreti anka fil-kuntest ta' proċedura interna, ġifieri anka personali kollu proċeduri legali għad dispożizzjoni ta' iżda anka maġistrat dejjem ikollha il-possibilità li tara jekk persuna għandix raġun jew jaħat jew l-ombudsman iżda irrid dejjem jaffronta ċittadin biex isolvu il-problemi jiġifieri qiegħed jagħmel xogħol pjuttost sempliċi dbatija jibdluha fid-tbissima jnaħseb illi irridu naraw jekk eh, dawk li m'għandhomx din il-kompetenza speċifika m'għandhomx ikollhom dan ix-xogħol jekk ma jkollhomx din ir-rida, żgur li mhux ħajnexxielhom jaslu għal dawn ir-riżultati, ġifieri implementaw ir-regoli u jaraw illi f'kull proċedura għan nippruvaw nsolvu l-kwestjoni u jkollna il-metodi u l-possibilitajiet biex insolvu dawn il-kwestjonijiet. Muchísimas gracias. sería el turno. Grazie ħafna. Issa suppost li miss eh, l-Sur McCarthy tal-Gwe mm, u l-Sur eh, Mario Furore mill-membri mux affiljati ma mhux qed narhom Allura, naħseb illi nistgħu nagħlqu hawnhekk dan nismieħ għalkemm ma tfadlinna ħin għall-kaġġ tiegħi jekk hawn min għat jixtieq jagħmel mistoqsijiet. Mhux qed nara tal talbi tal-kelma bekk nistgħu nagħlqu dan nismieħ billi natu tlet minuti l kandidati sur Fortunato għal konklużjoni tiegħu. Speranza tut. Naħseb illi t-tama tagħna alkol ija hija illi u ġustizzja fl-Ewropa illi ikun ħabib ta' ċittadin illi ikun kompetenti tas-sew u li jkun kapaċi illi jekkomponja dritt tagħhom anki ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea li Aħna koll nħossuna Ewropej u nħossu li l-istituzzjonijiet kollha u l-Amministrazzjoni Pubblika Ewropea li tkun għas-servizz ta' ċittadin. Iżda MPs jridu jagħmlu għażla billi qisu il-CVs biex jaraw eżattament xi tfisser li tkun indipendenti għax mhix aċċettabbli li difensur ċivili ikun ukoll mill-Konsil ta' Management Board fuq kumpanija multinazzjonali għax eh, forsi hija legali imma mhijiex eh, mhix eh, konformi għal kunġett ta' xandu jkun difensur ċivili. Għal difensur ċivili ħajkun għal ħames snin qed kampanja il-proċess tal-Unjoni Ewropea tal-mandat tagħhom biex jitjom iċ-ċans illi jirġu jiddefinixxu dak li għandhom ikun ir-rapport bejn il-Parlament u il istituzzjonijiet oħrajn. il medjatura Ewropew huwa l-istrument l-iktar avvanzat illi għandkom intom Parlament Ewropew illi tagħmlu xogħolkom ta' kuljum u li toħolqu flimkien Ewropa iktar ġusta. Pues muchísimas gracias por su hearing, señor Fortunato. Um... Grazie ħafna Sur Fortunato, il-Komitat Peti dejjem ħajqiet hawnhekk għad dispozizjoni tal-kandidati kollha. Grazzi ħafna. Issa, peress li ismiħ li mis kien ippjanat għal ħabta tal-11 u 20 jew il-11 nofs 5 għanna jisu 10 minuti ta' waqfan kalix għatridu eh, jiġu l-membri li ħajkunu prezenti jismiħ li mis. Grazzi. Bueno, continuamos, Continuo en español. Estamos ahora en el hearing del... Mela, ħanibdew issa l-hearing ta' tini kandidat, kif tafu ħanimxu f'ordni alfabetiku bekk issa ngħaddu għal-kandidata Giulia Lafranc. E-, edha tisma traduzzjoni? Mela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 Let's start with your... Tajjeb, grazzi ħafna mela nibnaddu għal diskors tijak għandek għaxar minuti, jekk joġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Eżis membri tal-Parlament. Grazzi tal-li tajtuni dina l-opportunità biex niprezenta l-idejat tijaj dwar l-Ombudsman Ewropew. Matul ħajti, id-drittijiet tal-bniedem, id-dinjità u l-istat ta' dritt dejjem kienu importanti ħafna lija. Jiena twelitt u trabbejt taħt ir-reġim Sovjetiku fl-Estonja u għandi eh, esperjenza naf personalment ġifiri illi tikseb il-ħelsin u mbagħad tisieħeb fl-Unjoni Ewropea. Meta l-Estonja saret indipendenti, mbagħad stajt nistudja u ngħix barra minn pajjiżi. Studjajt il-liġi eh, fil-Ġermanja, eċt fi Franza u tal-limt ħafna lingwi differenti. It-tlet titfal tiegħi huma kemm Estonjani kif ukoll Franċiżi. Jiena eżempju perfett ta' dak li kontribwixxiet l-Unjoni Ewropea lil ġenerazzjoni tal-Erasmus. Jiena Ewropea. Però ma nsejx x'inhuma l-eruq tiegħi Jiena ġejja minn gżira żajra gżira ta' sajjida fl-Estonja. U l-membri tal-komunità tiegħi qed isegwuni bħalissa u eh, spessi saqsuni x'inhu l-Ombudsman Ewropew x'jagħmel. Jiena issa se ngħidilkom x'naħseb li għandu jkun l wol tal-Ombudsman Ewropew. Jiena nixtieq nispjega li jekk kollhom xi problemi bl-Amministrazzjoni Ewropea l-Ombudsman Ewropew ser ikun hemmhekk biex jgħinhom nixtieq ngħidilhom illi huma għandhom dritt fundamentali illi resqu l-menti lill-Ombudsman Ewropew. U ngħidilhom illi l-Ombudsman Ewropew huwa l-gwardjan ta' amministrazzjoni tajba u huwa d-difensur ta' drittijiet fundamentali. L-Ombudsman Ewropew mandux joqgħod jinvestiga jew jerġa' jirrepeti x-xogħol politiku illi jagħmel il-Parlament Ewropew jew l-Komitati, lanqas mandi joqot jirrepeti x-xogħol li jsir mill-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. U l-Ombudsman mhuwiex qorti. L-Ombudsman ma jistax eh, isegwi l-istint politiku tiegħu jew xi stint ieħor irid jibbaża xogħlu fuq liġi tajba, fuq arfin tajjeb tal-liġi, imma anka fuq sens sot ta' ġustizzja. U jena għandi dan kollu x'nikkontribwixxi. Jena xogħli huwa liġi. Konti mħallefa li żed minn 15-il sena fil-Qorti Suprema tal-Estonja fil-kustanijiet amministrattivi u issa fil-Qorti Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu. Din il-qorti hija magħrufa bħala il-kuxjenza tal-Ewropa. Jiena ħadd ħsieb każijiet ta' natura varja ħafna dwar il-bidja, każijiet ta' terrorizmu, każijiet ta' ħtif ta' tfal, każijiet ta' libertà tal-espressjoni u oħrajn. Kelli anka l-kuraġġ illi nuri li ma naqbilx fi kwistjonijiet kontroversjali u niddeċidi anka kwistjonijiet illi kienu ta' ħajja jew mewt. Naf Eh, xinu ma l menti u dak li ħasseb l-nies. Pero nafu kol l-aspet tal-amministrazzjoni għalli xina ili ħaddim tal għamil min twil bħala ħaddima tal-gvern fl-Estonja. U nafu kol sewa ħafna il-liġi tal-Unjoni Ewropea għalli xina kont nallem il-liġi Ewropea fl-Università ta' Tartu fl-Estonja it-tmexxija internazzjonali l rwol ta' tmexxija internazzjonali li kelli f'organizzazzjonijiet internazzjonali tani ċertu sens ta' responsabilta illi nista' nħaddem eh, f'xenarju internazzjonali. Għandi rispett kbir lejn il-seta tal-poter politiku, però qatt ma kont membru tal-ebda partit politiku. U importanti ħafna illi l-Ombudsman Ewropew ikun indipendenti, imparzjali u li jkollu rispett u l-fiduċja taċ ċittadini u tal-istituzzjonijiet. Bekk, issa tilkom xi ħaġa dwari, issa ngħidilkom għalfejn iddeċidejt li nkun kandidata għall-Ombudsman. Jiena deċidejt li noħroġ bħala kandidata għaliex verament nemmen fil-potenzjal ta' dan l-irwol u fil-ġit li jista' jagħmel ċittadini. Jiena familjari ħafna ma xinu ma l-punti dajfa u l-punti iżjed b'saħħithom tal-Ombudsman Ewropew. Nixtieq li nkompli nibni fuq il-punti tajbin u nsolvi fejn hemm xi diffikultajiet. Forsi l-ikbar problema hija illi iċ-ċittadini Ewropej tilfu l-fiduċa fl-Ombudsman Ewropew. Għaliex ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew madomx bazati fuq il-liġi. U kien hemm ċertu każijiet importanti fejn l-istituzzjonijiet ma ċċettawx ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew. Ħanatikom eżempju. Kien hemm il-każ tal-nefqa tal-membri parlamentari Ewropej. Dan il-Parlament kritika l-Ombudsman Ewropew tal-li eh, maħabret ċertu affarijiet fil-pubbliku qabel ma semet l-opinjoni tal-Parlament. Bekku importanti ħafna li l-proċess ikun dejjem ġust. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tar-rata tal-menti illi u qudiem l-Ombudsman ir-rata qiegħda dejjem tonqos. U l-istatistika Turini illi għalkemm hemm iżjed minn 500 miljun ruħ jgħixu fl-Unjoni Ewropea, u biss daqs 2000 il-ilment fis-sena lill-Uffiċċju tal-Ombudsman. Jiena kelli ħafna diskussjonijiet ma' żewġ ex-ombudsman Ewropej illi kienu propju huma leħeġuni noħroġ bħala kandidata. U tkellimt ma' ħafna ombudsmen nazzjonali wkoll fostom il-Segretarju Ġenerali tal-Istitut tal-Ombudsman. Ħafna ombudsmen Ewropej fil-fatt huma avukati u ħafna minnhom kienu anke mħalfin. Jiena għandi viżjoni konkreta ħafna dwar l-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew. Il-viżjoni tiegħi hija li l-Uffiċċju għandu jkun hemm biex jagħti l-aħjar servizz possibbli li ċittadini Ewropej. U biex nagħmel dan jiena ħanifoka fuq żewġ pilastri. Min-naħa l-waħda għarfin sot. U minna ħal oħra sens ta' ġustizzja u approċċ uman. Għandi pjan konkret ħafna u fil-fatt il-pjantazzjoni tiegħi qassamtulkom illum. Sfortunatament m'għandix biżejjed ħin biex eh, nidħol fid-dettalji kollha imma nista' nsemmi ħames punti. L-ewwel nett, l-inkarigu prinċipali tal-Ombudsman huma l-menti. Jiena ser nara Illi l-Ombudsman Ewropew issegwi l-ilmenti kollha li jieħu bis-serjetà kull ilment. Għax kull ilment juri li hemm ċertu nuqqas. Kull ilment li tiġi trattat bl-istess mod. Barra minn hekk, ser noqgħod attenta nara illi persuni vulnerabbli bħal anzjani, tfal, jew persuni f'minoranzi, jew inkella refuġġjati jew applikanti tal-azil ikunu protetti Dan japplika wkoll għal persuni b'diżabilità. U eh, laqgħet insam il-persuni b'diżabilità tajjeb illi ngħid li l-lum qed infakru l-jum iddedikat lilhom. U tajjeb illi neħdu ħsieb li drittijiet tagħhom ikunu dejjem rispettati. It-tieni ħaġa, hemm il-kwistjoni tal- eh, setta ta' nibda investigazzjoni fuq inizjattiva propja. Dan aħna nużaħ għal benefiċċju ta' ċittadini. Forsi l-ewwel investigazzjoni b'inizjattiva propja li nista' nagħmel hija dwar l-użu tat-teknoloġija u d-digitalizzazzjoni mill-istituzzjonijiet Ewropej. Nixtieq nara kif jekk dawn mhux konformi ma' drittijiet diġitali u mal-prinċipji etiċi. Barra minn hekk, jiena ninvestiga wkoll ftit kemm qed jipparteċipaw il-persuni b'disabilità fil-konsultazzjonijiet pubbliċi dwar l-inizjattivi ta' l-inizjattivi leġislattivi. U jina bħasib li nipparteċipa wkoll fil- ehm, fil-inizjattivi eh, pubbliċi. U nixtieq ukoll nipparteċipa b'mod attiv fil-xogħol tal-Parlament biex jikkodifika illi liġijiet amministrativi tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq illi l-amministrazzjoni tajba tajba sir uh, standard. It-tielet ħaġa nixtieq li ċittadini kollha jkollhom aċċess effettiv u reali għall-uffiċċju tal-Ombudsman. Naf li m'hemmx reġistru pubbliku illi promovi trasparenza. Jina beħsibni nara li kunem reġistru publiku. Nishtiq naħdem fuq kwistjoni ta' trasparenza anka it-fit mal-Ombudsman Nazzjonali. Tajjeb, illi inkomplu nissudaw il-kultura ta' amministrazzjoni trasparenti. U bekk naddisa issa għal ħames punt iġviri l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni mal-Parlament Ewropew, mod partikolari mal-Komitat Peti. Nixtieq illi kunem ehm, kanali ta' komunikazzjoni biex maħħom naħdem u maħkom naħdem ma' kwistjonijiet bħal per eżempju l-protezzjoni tal-whistleblowers. Sinjuri, jina ħankun ħaniħu rwol ta' mexxejja, ħanuri empatija u nuri u nara illi eh, l-uffiċċju tal-Ombudsman jagħmel xogħol effettiv li jkollu impatt reali u viżibbli. Iċ-ċittadini Ewropej illum għandhom bżonn li niżgurawhom li hemm rispett lejn l-istat ta' dritt. U grazzi għall-appoċ tagħkom ukoll, grazzi għad-diskussjonijiet li kelli magħkom, rajt illi għandi jappoċ mill minn ħafna mill-partiti politiċi, naħseb li issa wasal li żmien li jerġa' jkonna avukata bħala Ombudsman Ewropea, bħalma kien fil-każ tal-ewwel Ombudsman Ewropew. Jiena nixtieq inkun il-vuċi ta' ċittadini Ewropej u li nikkontribwixxi bil-esperjenza bl-arfin u bid-dedikazzjoni tiegħi. Grazzi ħafna. Grazzi ħanibdew bil-PPE naddu għal Axel Frau Vorsitzende. Grazie ħafna, Signor President. Grazzi ħafna, Signora La Franco kol nishtiq nirringrazzja ħafna tal um, <clears throat> prezentazzjoni tiegħek nixtieq illi nitkellem fil-qosor jiena nixtieq nkun naf dan il-pjantazzjoni li inti għadek kemm semmejt fil-qosor. Tista' tgħidilna daqsxejn iktar fuq u naħseb li din hija xi ħaġa verament importanti biex aħna nkun nistgħu niġġudikaw il-kandidatura tiegħek aħjar u tista' tgħidilna wkoll li ma każijiet inti kont eh, involuta fihom fil-kuntest tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea, tista' tgħidilna daqsxejn iktar ħalli mbagħad nkunu nistgħu nieħdu pożizzjoni aħjar. Grazzi ħafna. Iva, mela le, mhix problema. Dan il-pjantazzjoni kif tistgħu tarawha pjantazzjoni konkret ħafna u jiena xtaqt nisħaq fuq il-fatt illi aħna ħanipruvaw naraw illi l-ombudsman joqrob kemm jista' jkun lejn iċ-ċittadini ħalli bekk aħna naraw illi il-possibiltajiet elettroniċi jintużaw ukoll ħalli kulħadd ikun jista' jkun trattat bl-istess mod u naħseb li din dan il-multikulturalizmu jintuża ħjar naraw illi hawnhekk L-ombudsman ukoll jista' jkollu dan il-life chat ma' ċittadini. Naturalment il-kooperazzjoni mal-ombudsman fuq il-livell nazzjonali huwa importanti ħafna wkoll u aħna għandna l-intenzjoni wkoll li nagħmlu ehm, dan is-secondment bejn il- ehm, l-Ombudsman Nazzjonali u dak Ewropew ħalli jkollna dan l-iskambju jiena kelli wkoll idejat konkreti ukoll ħafna fuq l inkwesti tal-inizjattiva propja li jiena semmejthom diġà fid-diskors tiegħi xtaqt nisħaq ukoll fuq il-fatt li l-aġenziji kollha li għandhom x'jaqsmu mad-difisa ta' drittijiet taċ ċittadini jiena xtaqt nżurhom. Issa fuq il-każijiet jiena meta bdejt fil-qorti tal- Ġustizzja Ewropea kelli xi 160 każ illi fuqhom iddeċidejt jiena stess, iżda stajt insemmi żewġ każijiet importanti forsi minnhom. L-ewwel każ kellu x'jaqsam mal-każ eh, fir-Russja ta' fil li kellu x'jaqsam ukoll mal-miżuri ta' prekawzjoni li kellu jkun impost fuq l-awtoritajiet u li jinħessu wkoll il-vittmi minħabba li dan kien ksur tal-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem Ewropea u jiena kelli ukoll parteċipazzjoni sieħa u kien hemm ħafna vittmi illi fosthom kien hemm ġenituri preżenti li tilfu tfal tagħhom f'dan l-attak terroristiku u eh, aħna rajna wkoll li dawk li u l-ilment qalu li aħna fl-aħħar hemm xi ħadd illi semana anka fuq ir-Russja Intqal dan u hemm bosta każijiet oħrajn. U l ħelsin tal-espressjoni kelli każ ieħor fejn kienet involuta l-Estonja. li kien każ importanti ħafna għal ħelsin tal-espressjoni iżda anka li wieħed ma jistax jippermetti li jkun hemm diskors ta' bibeda anke fil-kummenti Eh, illi u mod anonimu fuq l-internet. Grazzi ħafna sa l-Onorevoli Amerix. Grazzi ħafna. Jiena xtaqt insaqsi l-istess mistoqsija li saqsej li saqsej l-kandidat eh, ta' qabli, li saqsejt l-kandidat ta' qabli. Ir-wol tal-ombudsman huwa iktar eh, imur li lin mill-medjatur legali u inti jekk qed iżda nixtieq inkun naf inti x'ħajkunu l-anijiet ewlenin tiegħek u x'inhuma tliet toqsma ewlenin li bessibek tiffoka fuqhom. nixtieq li nkun ċara f'termini regali f'dan il-kontest tal-ombudsman naħseb li nista' nqabblu ma meta tibda tiġri. Inti meta tibda eh, tiġri f'tellieqa titkun diġà f'pożizzjoni tajba biex tispiċċa tellieqa jew tispiċċa u tiġi minn tal-ewwel. Jina jiena naħseb li l-istess ħaġa nista' ngħid għal eh, sitwazzjoni legali dejjem tkun f'pożizzjoni tajba biex tibda. Bejt ikollok viżjoni tajba wkoll. Iżda l-viżjoni tiegħi kif qedtilkom hija li l-Ombudsman Ewropew inqarbu lejn iċ-ċittadini Ewropej u dan huwa l-punt ewlieni li naraw l-ċittadini qegħdin jafdaw l-ombudsman u li ngħinu l-ċittadini za fl-istess ħin ngħinu l-istituzzjonijiet ikollhom amministrazzjoni tajba. Minn amministrazzjoni ħażina ngħaddu għall amministrazzjoni tajba u dan jkun l-element ewlieni ta' dan il-għan. U biex niksbu dan l-għan aħna rridu naraw li l-Ombudsman Ewropew inqarbu lejn ċittadini u li naħdmu flimkien mal ombudsman nazzjonali ħalli bekk ikonna liġi tal-Unjoni Ewropea li tkun edha tkun applikata fl-istati membri u anka li naraw li nżommu mal-istat ta' dritt u l-valuri Ewropej. Mbagħad għandna l-aspett ukoll li tant affaxxinana li imur li l-min l u naraw li għabbażi ta' dawn l-ilmenti u riċerka analitika u x-xogħol qed isir x'inhu l-possibiltajiet biex aħna nintervjenu f'dawn l-inkjesti ta' inizjattiva propja ħallibek ngħinu liċ ċittadini biex jitpoġġew fil-qalba ta' dawn l-azzjonijiet kollha. U biex nagħmlu hekk jiena ħan nara niprofa naqrob kemm jista' jkun il-ċittadin nipprova niddeċidi fuq dawn il-menti irrid e, konferma tal-fatt li dawn il-menti tresqu fejn kien hemm bżonn fih dawn l-istituzzjonijiet Ewropew nibda b'inkjesti ta' inizjattiva propja ħalli bekk naraw li jkun hemm e, e, investigazzjonijiet tajbin u anka jekk l-uffiċċju tal-Ombudsman ħajkun responsabilta anka fil-protokoll addizzjonali fil-kuntest tal-Konvenzjoni tal-Drittijiet tan-nies b'diżabilità. Grazzi ħafna. Arrinju is-Sinjura Mela. Grazzi ħafna, Sinjura Lafrank. L-Ombudsman dejjem tkun indipendenti Iżda qed naraw li inti għandek ikollok ukoll relazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew. Jiena naħseb li inti spjegajt mod ċar ħafna huma l-kompetenzi tiegħek, u xi ġifieri e, indipendenza ġifieri ringrazzja iżda nixtieq li fuq il programm tiegħek forsi nitolbok tatina daqsxejn iktar informazzjoni fuq l-inizjattiva propja. Dak li jintom tistgħu tipproponu forsi ħatibda bl-investigazzjoni taħka minna ħatijak u forsi għandek xi idea ta' proposti konkreti ta' kif aħna nistgħu naħdmu din hija xi ħaġa importanti ħafna għalija kieku nitolbok biex tispjega daqsxejn iktar fuqha. Grazzi ħafna iva kif qed jiena naħseb illi ix-xogħol ewlieni tal-Ombudsman huwa illi jsib soluzzjoni għal dawn l-ilmenti li jitrasqu miċ-ċittadini u kultant iridu nħarsu lil hinn minn um, minn dak li huwa bażik, ġifiri forsi jkun hemm appelli jew ilmenti li kultant ġejjin minn nies li jixtiequ jibqgħu eh, iżommu l-identità anonima tagħhom. Apparti minn hekk hemm ukoll kwistjonijiet ta' fondi Ewropej u eh, l-fondi jingħataw anke l-aġenziji fuq dan irridu noqogħdu attenti ħafna u parti minn hekk jiena naħseb illi irridu noqogħdu attenti u naraw eżattament x'tip ta' problemi aħna għandna f'dan il-kuntest u anka li ma problemi tista' solvi er-, jista' jsolvi l-Ombudsman Ewropew. U biex inkun iktar effiċenti, iżda wieħed irrid ikollna analiżi dettaljata u anka b'mod attiv nridu naħdmu anka fil-kuntest tal-inizjattivi ta' legali u nipparteċipaw ukoll f'dawn id-diskussjonijiet ħalli nkunu nafu wkoll fuq li ma proposti aħna nistgħu nibbażaw ukoll fuq il liġijiet u jiena naħseb illi din il-kooperazzjoni mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-Parlament Ewropew hija importanti ħafna minħabba li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa membru tan-netwerk tal-Ombudsman Ewropej u allura aħna nkunu nafu eżattament x'tip ta' problemi għandna fuq il-livell Ewropew. U jiena naħseb li din il-funzjoni tal-Own Initiative Enquiries hija isa funzjoni ta' X-ray illi l-Ombudsman permezz ta' din funzjoni kun jista' jara x'jista' jsir aħjar iżda anke dejjem b'aċċess għall-amministrazzjoni eh, tajba. u uh, naraw illi sakemm ikun nista naraw illi ikun hemm uh, affarijiet li jistgħu jitelfu il-kredibilità u reputazzjoni u din xi ħaġa li hija verament importanti minħabba illi l-fiduċja hija verament xi ħaġa li hija verament importanti. Il-fiduċja tal-istituzzjonijiet l qabel kollox jiġifieri naħseb li dawn il-proposti diġà jiena semmejthom fid-diskors tiegħi u fil-pjantazzjoni wkoll eh, semmejthom u dħalt fid dettall Grazzi ħafna fissem il-Partit tal ħodwar Sinjura Awken. Grazzi ħafna tal-li qiegħda hawnhekk fostna. Jiena kon daqsxejn sorpriża meta qed illi taqbel mal-fatt li għandna bżonn ta' avukat. Aħna għedna fl-istatut li għandna bżonn ta' min jista' jagħtina parir legali iżda m'għandniex bżonn ta' avukat u jiena ili nagħmel ix-xogħol tal-Ombudsman fid-Danimarka għal 23 sena qabel ma ġejt hawnhekk għal 15-il sena. U aħna kellna ħafna appoġġ u kwistjoni tal-fiduċja jekk inti ħatiħu każijiet biss fejn l-istituzzjonijiet eh, japprovawhom, naħseb li ħajkollok ħafna eh, ħin fidejk biex tagħmel affarijiet oħra, mhux toħseb dawn il-każijiet, jiena naħseb illi għanna nsibu modi oħrajn ta' kif nilqaw dawn il-menti u ma nafx eżattament ċettejt meta titkella fuq il-bażi legali ta' dan ix-xogħol. Jiena nixtieq insaqsik inti ħatkun iktar għalija fuq eh, ir-rapporti ta' inizjattiva propja nittama illi inti taf illi l-iktar rapport kritiku fuq is-sur Selmajer kien appoġġjat minn 70% ta' dan il-Parlament Ewropew aħna semmejni ukoll fil-rapport annwali iżda nixtieq insaqsik illi qabbażi ta' elementi kif taf inti il-kassa Selmayer ta' Draghi kienu abbażi ta' dawn l-elementi iżda inti ħat toħroġ b'rapport inizjattiva propju meta tkun taf li għandek sorsi ċerti kontra il-rapport ta' trasparenza fuq il maħabba minħabba illi dan żgur li ħaj joħdirna ħafna ħin. Sinjor kan tista' tikkonkludi. Iva, l-Parlament kien ikkonsultat fuq kwestjoni tal-allowance maħabba li ġa investigajnija qabel. Would seem to have uh, at least 10 minutes to answer all this uh, question. Naħseb li kelli bżon ta' xi 10 minuti biex nwiġib dawn il-mistoqsijiet kollha, iżda ħan nipprova nweġibhom fi 3 minuti. Grazzi ħafna. Ejja nkunu ċari. Ma kienitx l-idea tiegħi illi aħna namlu dawlanijiet pala parti mix-xogħol tal-Ombudsman Ewropew. Dan jinsab fl-artiklu 6 paragrafu 2 tal-istatut illi jgħid li dawk illi għandhom jikkwalifikaw għall-ola u għall-ola postijiet ta' uffiċjali ikun jistgħu jikkwalifikaw awtomatikament bħala Ombudsman Ewropew m'għandhomx eh, il-bżonn li jippruvaw li ħadmu bħala Ombudsman qabel. Dik kienet ix-xewqa tal-leġislaturi meta l-Parlament Ewropew adotta l-istatut tal-Ombudsman u jiena naħseb li dan huwa konfermat mill-fatt illi hemm il-bżonn tal-imparzjalità, tal-indipendenza u proċeduri ġusti li huwa DNA ta' kollox jiena naħseb li da ma jfissirx li l-Ombudsman għandu jkun imħallef. Iżda jekk għandek kandidat li għandu fil-fatt ċertu tarif eh, legali li huwa mħallef u li għandu din l-esperjenza li verament hija tajba, naħseb li din tista' tkun bidu tajjeb ħafna biex aħna nqisu lil dan il-kandidat. Naturalment, dejjem ħan irreferi għal fatt li intom għandkom ħafna esperjenza f'dan il-kontest. Jien naħseb l-Ombudsman Ewropew ukoll irid joqgħod attent ħafna minħabba li l-ilmenti mid-delegazzjonijiet politiċi mhux dejjem iridu jitqisu minn mindu naraw li l-Ombudsman Ewropew ħajibda jagħmel hekk din ħad tkun xi ħaġa li mhix ħad tibqa' lejali għal ċertu ideali politiċi minħabba li kull istituzzjoni għandha u kull ċittadin Ewropew għandu jafda l-Ombudsman Ewropew. U l-Ombudsman irid dejjem jikkonsulta l dawn il- iċ-ċittadini. Dan l-inkjesti din hija xi ħaġa li nista' nofrilkom. Il-persważjoni u r-rispett dan ma jfissirx li inti ma jkollokx kuraġġ kif qalet is-Sinjor Kinsberg imħallef fil-Qorti Suprema tal-Amerika jiena naħseb li ktar ħaġa għalbina li nħeġġeġ lil ħaddieħor illi jingħaqdu miegħi biex nirħu bidla. Ġifieri naħseb illi importanti li ikun hemm tarif legali mhux noqgħod nikkummenta fuq l-affarijiet mod speċifiku, naħseb li forsi kieku jien l-affarijiet kont nagħmilhom b'mod differenti kont diskuti iktar mal-partijiet involuti u nibbaża l-argumenti tiegħi fuq argumenti li l-istituzzjonijiet Ewropej għara jridu jgħidu iva dan jista' jkun punt importanti ħafna aħna ma nistgħux nagħmlu dan ix-xogħol u mbagħad jekk isaqsuni għalfejn huma jridu jispjegaw l immedjatament għalfejn ma jistgħux jekk jgħidu li mħabba liġi mbagħad jgħidu naqra għandna l-Parlament Ewropew nistgħu nikkonsultaw il-Parlament Ewropew u nresqu riżoluzzjoni u rekomendazzjoni l-Parlament Ewropew qiegħed hemmhekk biex jenna l-Ombudsman huwa rabta ta' bejn demokrazija u l-istat ta' dritt. Grazzi ħafna issa Issu Lotowski. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie e, i chciałbym... Grazzi ħafna nixtieq insaqsik bosta mistoqsijiet fuq żewġ eh, oqsna differenti l-ewwel nett fuq il-lobbying fil-kuntest tal-istituzzjonijiet Ewropej. Inti taħseb ir-regolamenti tal-lobbying u tal-attivitajiet tal-partijiet terzi fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet Ewropej huma korretti jekk le x'tista' tibdel. U t-tieni mistoqsija minħabba li it-tweġiba marċivejtiex minn ħadd il-kandidat ta' qabel. Inti taħseb li trilogu dal-proċess ta' trilogu għaċar biżejjed għaċ-ċittadini Ewropew jekk mhux ċarx nistgħu nbidlu hawnhekk. Honorable Member of the European Parliament, thank you very much. Grazie ta' sew, membri onorevoli għal il-mistoqsija tiegħek. Ngħidu kif kifini, jittisir isir ħafna termini tal-lobbying. hemm ħafna li jista' jsir bħala trasparenza bħala responsabilità imma jiena nota li fil-fatt hemm ukoll ir-reġistru għal għal-lobbying, għal-lista tal-lobbies kollha internazzjonali. Ovvjament aħna dejjem rridu nkunu hekk biex naraw kif l-istituzzjonijiet qegħdin jerfaw il-kompetenzi tagħhom amministrattivi. U Dan jinkludi reġistru u dan irid isir pass pass skont din il-ekim sejħa kultura miftuħa amministrattiva. L-ombudsman ukoll jista' kollu x'jaqsam mal-proċeduri ta' ksur fejn il-persuni kollhom il-possibilità li eh, jagħtu bidu għal proċedura ta' ksur jaraw jekk il kummissjoni fil-fatt qiegħda segwija u tara kif dawn qed isiru. U għalfejn mhux qed jgħid mhux mhumiex ġustifikati. E, dina naf li din hija liġi fuq livell tal-Unjoni Ewropea li tista' tiġi imtejba, imma naħseb li intom imħasbin ukoll li fit trilogu jmorru lura wkoll fuq livell tal-liġi ta' stati membri u rwol tal-istati membri mhux istituzzjonijiet Ewropej biss Eh, importanti li aħna fl flimkien ma' ombudsman nazzjonali. Eh, l-ombudsman nazzjonali hija hemmhekk biex jara li jkun hemm mm, regolament tal-mala amministrazzjoni ma jistax jagħmel dan ix-xogħol waħdu, speċjalment trasparenza fil-inizjattivi leġislattivi anke fil-Kunsill. Irridu jagħmlu kooperazzjoni mal istati membri fejn għandek l-Ombudsman Nazzjonali li jista' jgħinhom biex ikunu jafu kif il-inizjattiva leġislattiva diġà qiegħed ukoll jissegwew mill-Istati Membri. Niżeneraw jekk l-Ombudsman fil-proċedura l-aċċess għad dokumenti u amministrazzjoni tajba jipprovduta jew le. Grazzi, mux nara l-Sur Giorgiolis, allura nibdew it-tieni round. Mela, għandek minuta tweġiba u minuta eh, minuta ma saqsibt minuta tweġiba. L-ewwel kellim. Kadex la Franco Sunj eh, għażgon. Narvoli vinġse. Nilqak, Signora La Frank, naħseb li inti tajtna deja dettaljata ħafna ta' dak li taħseb int. Jien għandi Intom tiftakru l-esperti, kumitat tal-esperti, għandkom ħafna għandek ħafna esperjenza. Kif ħatejnakom di f'xolkom? xogħolok propjament. Inti qed fil-programm tiegħek illi id-drittijiet tal-bniedem illi tiġi mħares mill-ċittadin. Da kif ħajkun parti mix-xogħol tiegħek? Issa tinent fuq il-komunikazzjoni. Inti qed titkellem fuq komunikazzjoni ma' istituzzjonijiet. Xie sonni fuq komunikazzjoni ma' l-publiku? Jek Jekk nikkomunikaw ma' l-publiku, aħna irridu naraw kif dan jista' jiġi implementat pala parti mill-programm tiegħek. Grazzi ta' sew ta' tweġiba tijak, tal-biżoqsija tiegħek nisan nwieġbek bl-Estonjan. Biex bħala rispett tal multilinguliżmu tal-Unjoni Ewropea, kif edna il-libertajiet fundamentali huma parti tal-xogħol tal-Ombudsman illi jista' jkun kemm xejn mm, mistur. Ftit li xej il-menti kif nafu meċ ċittadini Ewropej l ombudsman Din għandha x'taqsam għat mistoqsija, din hija mistoqsija ewlenija. U l-tweġiba hija li il nikkomunikaw ma' nies l ewropej ma' ċittadini. Kif qed taraw fil-programm? Qed naraw ċertu zjarat li jdu jisiru fl-ewwel sitt xhur tal-mandat tiegħi jekk ovvjament taħtruni bħala l-Ombudsman Ewropew. Dawn iż-żjarat mhumiex biss ta' kortezija minn ombudsman nazzjonali eh, Ewropew għal dik nazjonal, dak nazzjonali. Imma ċans biex inti titkellem mal ċittadini fuq il-postu jina fil-fatt nixtieq nuża wkoll il-strument tal-online chat. Iva, naħseb dan u dinja direzzjoni li l-ombudsman irriti jew trittieħu. Grazzi ta' tweġiba tiegħek. It-tieni mistoqsija tiegħi di però. Fuq ir-rabta bejn il-Parlament Ewropew u l-Ombudsman. Palla Ombudsman Ewropew, inti trid tara x'inhuma l-istituzzjonijiet x'inhuma l-ksur tal-regoli u naqas implementazzjoni fuq livell tal liġi Ewropea fis-stati membri Issa, jekk ta' fil li ċittadini ma mhumiex m'għandhomx sekk album taħraq għall-Unjoni Ewropea. E, inti kif ħatamel biex naqqas dan id-distak biex trawem iktar fiduċa fiċ-ċittadini tagħna? Grazzi, membri jivoli tal-Parlament għal din mistoqsija jiena naħseb li dan jorbot mill-qrib mal-mistoqsija li konna edna qabel. U naħseb illi l-Ombudsman Ewropew hija rabta bejn id-demokrazija u istat ta' dritt u il-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew il-PETI fejn inti għandek il-possibilitajiet ukoll illi inti tirġivi il-menti miċ-ċittadini dwar il- applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea din hija kruċjali hawnhekk. Jiena nara bħala ċanel permanenti mal-Offiċju tal-Ombudsman Ewropew u l-Peti, mhux biss darba fis-sena il-alporti annwali jew anki rapporti speċjali nħu bis-serjetà, imma wkoll kuntat regolari. Din jipprovdu indipendenza u imparzjalità u laqat regolari li inti wkoll tkun parti mill-Ombudsman Nazzjonali, Network Ombudsman Nazzjonali f'Peti u naħseb dan għandu jissaħħa. Thank, thank you, uh, Miss Bedren. Merci, Madame la Présidente. Madame la Franck, Grazzi, inti taf xini il-grupp eh, Renew Europe li aħna voluti bisħiħ fil-saxħu il-volviment ta' ċittadini f'mal Ewropa u mal-andament tal-istituzzjoniet Ewropej. Il-medjatur, il-ombudsman, kifett inti ti jkun involut fi demokratizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea li jisu il-tassib tal-ċittadini. tal ċittadini Inti semmejt ukoll fi prezentazzjoni reperkussjonijiet konkreti li jistgħu jittieħdu favur iċ-ċittadini fil-menti tagħhom. Allura inti kif tista' tipparteċipa mod attiv u kif ħadd informa tista' tagħmel parteċipazzjoni attiva ta' ċittadini f'dak li qed jiġi fis-sistanijiet Ewropej. Iva, fil-fatt jiena nista' wkoll nitkellem bil-Franċiż menu il-lingwa li jiena nħobb tant. Iva, hija konxinessa sabiħa għalix jina kont funzjonar zaħira fin ministeru ta' ġustizja tal-Estonja f'dak iż-żmien ma konix parti l-Unjoni Ewropea, imma aħna konna mistiedna ma konna mistedina konna pajis assoċjat. U Jiena niftakar illi kien l-ewwel Ombudsman Ewropew li niet l-idea illi kollok artiklu 41 fil-karta illi huwa kruċjali għalina l-koll għax jitkellem fuq amministrazzjoni tajba. Allura meta tnied dik il-karta jiena kont preżenti, allura niftakar sew. Jiena nixtieq nipparteċipa bħala Ombudsman Ewropew fil-dan l-inizjattiva nħossija tajba ħafna ta' artiklu 40 li aħna naħdmu fl-imkien mal-medjaturi u l-Ombudsman Nazzjonali. Għaliex? Importanti li nisimaw il-fema tagħhom biex ikonna stampa globali ta' xandom bżonn iċ-ċittadini fil-pajjiżi tagħna u mhux biss fil-level ta' Brussel jew inkalla fi Strasburgu. U u wkoll naħseb ħaġa tajba illi ħadkun 25 sena ta' Ombudsman Ewropej, jisena diħla xi ħaġa li jinsalla minn hawn. Now, um, la signora Benkumea. Senjura Arveri Venħomea. Grazie ħafna. President, grazzi Signora La Frank tal-li edha u maħna, grazzi tal-prezentazzjoni tijak. Xtaqna millek mistoqsija dwar il-fake news, dwar l-impatt negativ li għandhom il-fake news fid-demokraziji. Ejja ma ninsewx dan huwa strument li jużaw l-edewwa tal-demokraziji miftuħa, huwa strument li jużaw il- populisti u persuni oħrajn. X'beħsibek tagħmel inti biex niġġieldu kontra l-fake news? X'miżuri tapplika kieku biex dan il-fake news ma jkomplux jinxterdu u biex inwaqfu l-impatti li jista' jkollhom fil-proċessi demokratiċi. Grazzi. Thank you very much, Honorable Member of the... Grazzi, Membri Onorevoli. Jiena diġa għedt ukoll l-esperjenza tiegħi fuq eh, dan il-punt fil-Qorti ta' Drittijiet tal-Bniedem, dan huwa punt illi tassew irid jitqis bis-serjetà. Nerġa' nfakrek tal-kompetenzi tal-Ombudsman Ewropew eh, li hija temmek biex ikollna amministrazzjoni tajba fis-istruzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u ċertament meta inti kollok diskors ta' mibeda f'dawn l-istruzzjonijiet l-Ombudsman irrid eh, iħares lejn amministrazzjoni ta' kif nistgħu insolvu dawn il-kwistjoni. Għal dak li huma e, firxa tal-diskors ta' mebeda e, u il-fake news e, fi stati membri din hija il-kooperazzjoni mal-Ombudsman Ewropew fuq dan il-livell. Grazzi. Muchísimas gracias. Ahora la señora maestre. Onorevoli maestre. Grazzi ħafna President, grazzi Sinjura Lafrank tal-intervent tija, kiena nishtiq namel mistoqsija. Sim għal dik li għamilt l-kandidat li tkellem qablek. Naħseb kollega maħna naqblu illi hemm daqsxejn problema b'din id-distanza li hemm bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej. Inti semmejt eh, li hemm isu bużieqa eh, ġdida, jiena ma ngħidx bużieqa żjed ngħid kieku distanza distanza bejn iċ-ċittadini u l-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropej u anka istituzzjonijiet Ewropej oħra. Inti Inti semmejt l-online chats. Taħseb illi din il-miżura eh, tista' solvi din il-problema li qed insemmi tad-distanza? Taħseb illi tista' tajn biex tati eh, immaġni iżjed serja l uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew. U xtaqt insaqsik ukoll jekk għandek għandek f'moħħok iżjed miżuri biex eh, iċ-ċittadini ħossuhom iżjed qrib eh, l-Ombudsman Ewropew. Grazzi. Very much, Honorable Member, of this very inspiring question. Uh, I think that uh, it is... Jina nasab li huwa minnu dak e, Iva li attenti għanna bżon nsaxħu l-fiduċa tal-ċittadini biex nkunu prezenti, nuru li ħna prezenti biex nasu kaso. Iva, possibilità li nkunu accessibli għalihom. Mux nibżaw minnom, nibżaw il-problemi tagħhom. u kull minn għandu kemm għarfien espert kif ukoll jaf eh, jadar il-umanità eh, jaf li mhix faċli inti tfehem dak li jkun forsi f'lingwa sempliċi li dak li jkun jista' jifmu. Ħaġa oħra, irridu nkunu viżibbli mhux sempliċement biex nidru żbieħ fil-medja, imma ħabba li jridu nuru li xogħol konkret qed isir. Ah, jiena rrid nippubblika kieku kull ġimma Il-ikbar il-menti illi eh, kienu ġew deċiżi fil-lingwi differenti tal-Unjoni biex inkunu nistgħu l-qajmu kuxjenza każijiet konkreti u xogħol effettiv li sar għal dar boħra illi eh, ovvjament irridu nżuru l-istati membri. Grazzi. Għandi mistoqsija konkreta. Ma nafx insomma, imma naħa qiegħda, imma hemm forsi se jkun hemm fuq forsi nuqqas taqbil bejn il-Parlament u l-Kunsill. Per eżempju, hemm punt fir-regolament u kondizzjonijiet ġenerali fuq il-prestazzjoni tal-dirmirijiet tal-Ombudsman. tal dimiri tal ombudsman tal ombudsman kien hemm dokument li ġie aċċettat mill-Parlament fi frar ta' din is-sena li jgħid li l-Ombudsman għandu dritt li jagħmel rakkomandazzjonijiet mal-Ombudsman illi meta jsib illi istituzzjoni li mhux qed tkun konformi mar-regola mad deċiżjoni li tieħdet mill-ICJ. Dan kien regolament ġiet dat mill-Parlament iżda s-servizzi legali tal-Kunsill u l-Kummissjoni eh, oġġezzjonaw. Qalu li l-argument tagħhom huwa hekk insomma li taħt artiklu 228 ta' trattat ta' DFU e l-Ombudsman m'għandux is-seta li jagħmel il-investigazzjonijiet eh, u kwistjonijiet inġmwa l-Qorti tal-Ġustizzja fir-rwol ġudizzjarju fil-rwol legali tiegħu. Allura, Il-Konsil għadu ma reġiċiċ imma servizzi legali qed jgħidu dan. Minna ħad zom tal-opinjoni tal-Parlament jew tas-servizzi legali tal-Kommissjoni u l-Konsil. Għas il l ewwel nixtieq ningrazzja l-Parlament Ewropew għal din l-inizjattiva illi kollha istatut tal-Ombudsman Ewropew jiġi revedut illi ma sarx wara li trattat tal-Lisbona Nasib inizjattiva importanti ħafna. U jekk tini ituni il-privileġġ li tal-raġuni jiena nista' nkun interlokutur u msieħeb f'dawn ir-riformi u nkun nista' ngħid x'naħseb jien. Nasab il-Ombudsman Ewropew għandu mezzi oħra ta' kif tinfluwenza l-amministrazzjoni Ewropea u istituzzjonijiet Ewropej li jakko jissemmija ombuds plurens. Hija differenti mill-ECJ tal-deċiżjoni tal-ECJ u naħseb illi l-Ombudsman Ewropew hija tem biex jara li l-amministrazzjoni hija qiegħda tadotta amministrazzjoni tajba. aħna maħniċ edin emmek biex naraw li l-istruzzjonijiet jimplementaw il-deċiżjonijiet eh, mod jew le, hemm mod ieħor kif tagħmel monitoraġġ dan l-aġenziji oħra. Imma jekk irid ikun hemm proċedura li titniet, f'sempi il-Parlament trid titniet proċedura li sostni li stat membru li mhux qegħdin isegwu regolament deċiżjoni mela aħna rridu naraw illi l-amministrazzjoni tajba qiegħda issir, ġviri nekket nara rabta ma l-Ombudsman, ġviri dejjem li tibqaf taħt il-kompetenzi ta' Ombudsman Ewropew. Imma ħafna affarijiet li jistaw isiru jekk inti taf il-liġi sew, jekk inti taf kif tapplika l-liġi sew, kun tista' iżid l-attività ta' ċittadini u l-fiduċa ta' istituzzjonijiet. Is-sur Lotowski le? Mela, mux edna rekur Karsjan Fjure. Naddu għal kaġdijaj, mela. Sur Evren, sur Kosa. Skużani, ma rajtek xinkot itnaħares minn bandoħra. oħra. Skużani, Iva, mela le, sur Forori. Mikrofonu. Ok. In una recente intervista... F'intervent reċenti inti eh, maqdart eh, il dak li għamlet O'Reilly um, illi kienet l-wall eh, ta' medjatur da' snin kollha dal-aħħar mandat insomma illi tagħmel l-aħjar prassi ta' livell li ta' trasparenza u etika permezz ta' dawn l-istituzzjonijiet. Qed jitkellem fuq investigazzjonijiet fundamentali li sar mill-Ombudsman marbuta mal-amministrazzjoni li marbuta mal-amministrazzjoni ta' komissjoni ta' Barroza, Barroza fid-dawl tal-Bank Goldman Sachs, fid-dawl tal-krizi tal-2008. Il-SB dak iż-żmien il-grupp ta' 30 dak iż-żmien entità privata kienet qed taħdem mod oskur, mod mistur u illi kienet taħt il-vigilanza tal sb kienem hemm ħafna eh, punti legali li dak iż-żmien is-Segretarju Ġenerali ta' Kummissjoni Ewropea ma kien semma. Eh, inti kieku tiġi eletta taħseb qed tgħid li m'intix se tkompli tinvestigadi. Tista' tispjega ħili. Grazzi ta' sew għal mistaqsija tiegħek jiena nibirnet jidna bila ċara li jiena referejt għal kritika li ġiet eh, semmija fil-medja u fil-ġurnali akademiċi. Jiena ma maqdax li jiena stess personali, persuni. Kifet, u għal-mod ta' kif ta' minna affarijiet mod u mod. kif inti tqajjem dawn il-mistoqsijiet u tippreserva l-parzjalità u l-indipendenza tal-Ombudsman Ewropew. Għaliex jekk l-istituzzjonijiet jitilfu ir-rispett tal-Ombudsman Ewropew, mela mhux se jkun hemm tħassib addizzjonali, allura fejn ħajkun għad istituzzjoni. Importanti illi ikorna proċedura ġusta illi tiġi ħamħarsa bisħieħ mhijiex kwistjoni tali nħabru wiċ dak ċertu nies, aħna rridu li nbidlu struttura. U kif qed inti. Sew, fit-trasparenza mod sistematiku fl-istituzzjonijiet. Pala avukat, jiena naf fejn l-argumenti legali jinstabu u xistennew l-istituzzjonijiet Ewropej jekk mhux msiħeb tajjeb biex ngħidulhom kif jistgħu jagħmlu affarijiet aħjar billi nużaw il perswazzjoni U aħna rridu naraw eżattament kif ħammur nduru lej il-pubbliku din hija ultima razzjo, ġviri meta kollok darak mal-ħajt, imma l-ewwel inti tagħmel riċerka tajba u mbagħad irid ikollok dialogu tajjeb ma' istituzzjonijiet u fimet ma' ċittadini. Importanti li nħarsu id-drittijiet tal-ċittadini. Din mhix kwestjoni ta' persuna jew oħra Naħseb illi jiena s-sajjida tiegħi fil-raħal tiegħi pros probabbli ma jafux minnu ma dan nies, imma irridu illi ikollom amministrazzjoni tajba fuq livell Ewropew u l-istituzzjonijiet irridu jafdaqhom. Grazzi, naħseb illa tajjeb, msejna it-tini round, issa naddu għal-kaġ DI, Reverend u Reverend Kosa. Revoli Efre. Grazzi. Jien tkellem bil-Franċis għax naf li l-Franċis kien pekkabri, sinjura eh, la Frank. Proset. Skużani tal ġej tarti, jena waħed f'trejn. U netta ma li mistoqsiti forsi miex eh, zejda x'diġa mluqa qabli. Fil- barometru, eh, skont il-barometru Ewropew nafu li 40% tan-nies ma jafux li x'nu ma drittijiet tagħha ma jinfufux laqas biss li hemm eżistenza u rwol tal-Ombudsman Ewropew. Jiena hekk daħsdew kif nafu jħossu li l-Ewropa hija teknokratika, hija bot miċ ċittadina, lura mistaqsija tnej inti kif ħażid il-viżibilità u l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropej. U kif ser eh, tagħmel li ċittadini jkunu jafu iktar ġittijiet tagħhom? U kif se nintensifikaw il-kooperazzjoni mal midja internazzjonali biex naħdmu aħjar u nkunu nistgħu insaħħu il-preservazzjoni tad dritt taċ-ċittadini Ewropej? Jina naf li tkellimna dwar il-stazzjonament tal-ħaddim u nixtieq li tispjega ftit iktar mod konkret din is-sitwazzjoni. Iva, grazzi tas sew tal-mistoqsijiet jekk naħseb li diġà weġibt mhux ħażina din il-mistoqsija fid-diskussjonijiet u fid-diskors tiegħi imma nista' ngħid illi il-ġurnata tisa ta' Deċembru jiena ma nistax eh, eh, inkun żewġ postijiet fl-istess ħin ma nixtieq insegwi il- eh, l dejja f'Pariġi ma' difensur il-kas li għaddej fuq il-whistleblowers f'Pariġi. Naħseb illi hemmhekk nistgħu naħdmu fl-imkien fuq il-medjaturi nazzjonali għaliex fid-direttiva li miluġi adottat huwa previst li l-istituzzjonijiet nazzjonali inkluż il-Stati membri eh, u anki il-Ombudsman Nazzjonali jistgħu jieħdu sib dan is-suġġett Naseb illi din hija sitwazzjoni ta' triq ta' kooperazzjoni, iżja biex eżempji ta' kooperazzjoni li per eżempju jiena nagħmel intervisti ma' mindjaturi nazzjonali effettivament jiena kelli l-impressjoni li din il-kooperazzjoni miex miex taqsek kbira kemm tista' tkun. Jina diġa weġibt per eżempju fuq il-prezenza fl-istati membri emmek, eh, fej jibda kollox, emmek tibda l-Europa, jiġifiri iż-żjarat fil-pajizi ehm, maċ ċittadini huwa essenzjali għalija biex nkunu nistaw iktar inqarbu l-Ombudsman Ewropej għal-ċittadini Ewropej. Mr. Kosa. Köszönöm a lehetőséget, hogy utolsó kérdező lehetek. Is-sur Kosa, Iva, grazzi ħafna. Grazzi tal-li għaddejtu li l-kelma. Mela, jiena u koll avukat. U jiena nafsew x'inja situazzjoni Forsi, ma tantx naqbel mal-kollegi, ma najċ li huwa xi vantaġġ jew svantaġġ li tkun avukat, imma Il-verità hija li inti għandek ħafna esperjenza fil-qasam legali. Il-mistoqsija tiegħi jissaj kif se tuża din l-esperjenza li għandek biex l-Ombudsman Ewropew isir iżjed effettiv u iżjed eh, viżibbli wkoll fl-Unjoni Ewropea biex iżjed nis ikunu jafu dwaru, ħafna nis qas jafu dwaru, qas jafu kif iresqu l-ment. Allura, Il-mistoqsija tiegħi hija din, ġifieri xtaqt inkun nafx għandek f'moħħok eh, f'dan ir-rigward. It-tieni mistoqsija dwar il-persuni b'diżabilità din hija mistoqsija li diġà għamilt l kandidat ta' qablek. Ippermetti li nsaqsik dwar il-programm tiegħek. Inti qed illi il-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti fuq id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità trid tiġi implementata aħjar, rid ikun hemm kontrolli fuq l-implementazzjoni. Kif beħsibek tagħmel dan? Question concretely. Grazzi ħafna mela dwar l-ewwel mistoqsija. Jien għandi pjan konkret biex eh, konni persuni mill-uffiċċji nazzjonali tal-Ombudsman iżuru l-Uffiċċju Ewropew u jagħmlu secondment hemmhekk. U naħseb li dan ikun għall vantaġġ ta' żewġ naħat għaliex għaliex huma jiksbu esperjenza fl-Uffiċċju Ewropew tal-ombudsman u dik l-esperjenza jieħdu lura magħhom meta jmorru lura f'pajjiżhom. U mhm. fl-istess ħin, l-Ombudsman Ewropew ikun jista' jifhem aħjar x'inhu l-problemi fuq eh, livell nazzjonali. Naħseb illi eh, dan il-pjan għal-iżjed kooperazzjoni ser ikun eh, wieħed tajjeb. U barra minn hekk nisħaq ukoll fuq il-kwistjoni lingwistika Il-kwistjoni tal-aċċessibilità naf li hemm nies illi qed iqabdu qed ikollhom iqabdu tradutturi biex jirrikorru għall-Ombudsman Ewropew għal xumma minna li jom li jridu resqu l-ilment tagħhom bl-Ingliż u rridu nkunu aħna kull darba nispjegawlhom li jistgħu resqu l-ilmenti bil-lingwa tagħhom. Kif tafu l-Ombudsman Ewropew huwa parti minn dan il-qafas u li namlu huwa li namlu monitoraġġ tal- eh, jekk dwar jekk kux ikun rispettati drittijiet tal-persuni b'disabilità skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti. Jeżisti protokoll li madu mhux ratifikat mill-Unjoni Ewropea u tkun ħaġa tajba ħafna kieku jiġi ratifikat dan il-protokoll biex eh, il-persuni jkollhom aċċess fl-ewwel istanza lill-Ombudsman Ewropew u jieħdu rimedji kollha eh, li għandhom disponibbli qabel ma mbagħad eh, il-każ jekk ikun hemm bżonn jitla' qudiem il-qorti f'Ġinevra. Jiena beħsibni wkoll noħloq focal point għal persuni b'disabilità fl-uffiċċju eh, tal-Ombudsman Ewropew, xaħġa ħaġa li s'issa ma teżistix. Grazzi, Sinjura Awken. Grazzi ħafna, grazzi anka tal-tweġibit tiegħek. Jiena xorta waħda għadni ftit eh, imgerfxa. Hemm differenza kbira bejn l-Ombudsman Nazzjonali u l-Ombudsman Ewropew. Hemm ħafna affarijiet li jaqgħu fil-kompetenza tal-Ombudsman Nazzjonali mhux dak Ewropew u anka l-kwistjoni ta' min għandu dritt jilmenta. Mhux kulħadd jista jaqbad jressa il-ment, eh, mux kull ċikull kull poplu jista imuru jressa il-ment li tkun parti minn xi organizzazzjoni jew xi għada. U għalhekk eh, ma nafx, eh, tħawad niftit meta narak tqabbilhom hekk. saqsik, inti sa inti qed li ma tilqax kull menti minn partiti politiċi. Mela allura bniedem li kun membru ta' Parlament Nazzjonali ma jistax iressaq il-ment qoddimek biex inti mm, tibqa' tidher neutrali. U ħaġa oħra, fejna fina dwar il-konvenzjoni li semmejt, fejna fina f'artiklu 6 tissemma l-indipendenza tal-ombudsman l-imħalfin ikunu dipendenti u aħna ġeneralment najdu li l-ombudsman irid ikun indipendenti daqs imħallef ma jfissirx li għandu priorità daqs imħallef imma li ikun kompletament indipendenti. Dak huwa l-punt tiegħi, jiġifieri jekk titqabbel xi ħaġa tista' tqabbel l-indipendenza bejn imħallef u ombudsman u mhux il-priorità li għandhom fuq il-każijiet ma nafx forsi jiena fimtek ħażin. Well, I'm happy we agree on this topic that the ombudsman needs to be Iva, grazzi. Fil-fatt naqblu Iva, l-Ombudsman irid ikun indipendenti, imparzjali u etiku wkoll li jrid jevita l-konflitt ta' interessi dan huwa imsemmi wkoll fir-rapport tal-Kumitat Peti dwar ir-rapport annwali tal-Ombudsman. L-ombudsman irid jiġi perċepit koll bħala imparzjal indipendenti mill-pubbliku ġifiri rrit juri illi ġustizja qed issir u jekk ikun hemm allegazzjonijiet illi l-ombudsman qiegħed taħt influenza politika hemmhekk għandna problema serja, għandna problema ta' fiduċja anke mal-istituzzjonijiet. Jiena kif għatilkom kont imħallef u għandi fid-DNA tiegħi din l-imparzjalità. Jena mux għatnajt li kiku ma ninvestigax il-kas, imma jekk nara li kunem ċertu konflitt ta' interess, eh, infittex mezzi alternativi biex ħadd ma jaħseb li jena minix neutrali. L-ombudsman l-ombudsman irrit iżom soħat mal-prinċipji tijaw Però kif diġa u ukoll anke f'waħda mill-laqat mal-gruppi, l-ombudsman mhuwiex xi Santa Claus, mhuwiex eh, xi persuna li tista' taqta' Ix-xewqa ta' kulħadd ma jistax l-ombudsman ikun ostaċ ta' xi NGO jew ta' xi partit politiku le qiegħed hemmhekk biex jaqdi lill-Ewropej. U jekk taqblu miegħi nittama bekk illi taħtruni bħala ombudsman indipendenti, imparzjali u eh, jina e, nkun ombudsman li kikun nibda minn punta tluq tajjeb u għalek zgur eh, li namel tal-liqa tajba u koll. Tajjeb, grazzi, tajt il-President, ma nessa spiċajna t-tillet round ta' mistoqsijiet għandek 3 minuti biex talaq l-ismiħ tijak. Fidek. Been an excellent, inspiring. Iva, grazzi ħafna Kellna skambju ta' opinjonijiet eccellenti. Nirringrazzjakom jiena nixtieq nisħaq għal darbohra li l-Ombudsman Ewropew huwa il-ħolqa bejn il-demokrazija u l-istat ta' dritt. Mhuwiex orti, mhuwiex istituzzjoni, imma jikkomplimenta l-istituzzjonijiet l-oħrajn. U jekk taħtru lili tafu x'ħad jieħdu? Ħad jieħdu Ombudsman Ewropew indipendenti, imparzjali, professjonali, ikkwalifikat, u li jirrispetta drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt. Ombudsman li għandu għandu sens ta' ġustizzja u ta' approċ uman. Dik hija l-viżjoni tiegħi tal-Ombudsman Ewropew. Barra minn hekk eh, nkun ombudsman ukoll li kollu stampa globali ta' dak li qed jiġri f'dan il-qasam. il qasam Jiena nħossib li nofri soluzzjonijiet bilanċjati u etiċi. Ma nibżax najt il-verità u il-tir tiegħi kun dejjem li jkun hemm amministrazzjoni tajba jiena beħsib li naħdem brasi, b'qalbi u bidejja. Biex nerġa' lura għal gżira tas sajjeda minn fejġejja jiena. U l-kalima ta' issa l-Estonjan. Il-Bahara jafu illi mal-tempata li jek tinqala xi ġlieda fuq il-baħar hija ħaġa terribli għax ma jkollokx fejn taħrab u tistaħba u għalhekk il-baħara joqogħdu attenti ħafna meta jażlu il-kollegi tagħhom li morru magħhom fuq il-bastiment u ma jażlu baħara oħra illi jkunu tajbin f'xogħolhom li jkunu nies bilanċati u nies li ma jibżawx mill-maltemp. Grazzi. Muchas gracias. <laughs> Ah, Muchísima. Grazie ħafna. Grazie li signora Lafranc u jalla kollox imur sew. Issa, ħanif u nistaw nalqu għawek il-sessjoni ta' dalodu, ser inkomplu fis-satejn u nofs. Illum mar l-ofsinar ħajkonna tlet eh, let kandidati ser ikonna wkoll petizzjonijiet.